Ladies and gentlemen, I think we should start, because otherwise we will... Senjuri, nibdew għali xinkella ikonna problema bil-ħin bħalma kellna il-bira. Ġunata tajba l-darbuħra, kem infakkarkom il-li aħna edin live ukoll fuq l-internet. Dan huwa l-Kumitat tal-Imko tal-Parlament u l-ewwel punt fuq l agenda huwa il-rapport fuq il-prodotti ta' fertilizzanti il- Għawnek għedin namlu kol konsiderazzjoni tal-labbozz tal-rapport, rapport ta' Signora Gal Pelz. Grazzi ħafna, Signora President. Mela, l-ewel, għabbe kollox nishtiqni nirringrazzja l-kulħat tal-li enuni fil-ħidma tiegħi sabiex dan din l-opinjoni abbozz komplessa tkun ukoll fuq l-aġenda tagħna. Jiena naf illi l-koll tafu illi dan id-dokument huwa wieħed mill-iktar affarijiet importanti fil-pakkett tal-ekonomija ċirkolari regolamenti ġodda, u anke regoli ġodda fuq il-fertilizzanti u il-prodotti markati CE. Il-mira tagħna hawnhekk hija li nagħtu stimulu l ekonomija ċirkolari anke li nżidu il-kompetittività internazzjonali, nippromovu wkoll il-żvilupp sostenibbli u li noħolqu impjiegi ġodda. Il-bdiewa tal-Unjoni jużaw fertilizzanti illum li huma importati il-manifattura ta' dawn il-prodotti kif ukoll trasformazzjoni tagħhom tuża ħafna enerġija u għalhekk għandna bżonn illi nibdlu din is-sitwazzjoni. Il-proposti tiegħi qegħdin joħolqu jew jipprovaw joħolqu opportunitajiet minn dawn l isfidi sabiex il-ħajja tal-bdiewa kif ukoll tal-kumpaniji tkun eħfef u aħjar. Din anka nissuġġerixxu xi tibdiliet għat-test oriġinali tal-Kummissjoni dawn jorbtu mal-materja prima kif ukoll dik sekondarja illi jintużaw ukoll bħala bażi għal fertilizzanti organiċi ġodda hemm ukoll rekwiżiti ta' tikettjar u ta' tiketta CE illi iridu jkunu inklużi fil-prodotti ta' fertilizzanti kollha sabiex dawn ikunu fis-suq Ewropew għalhekk dawk li jimanufatturaw dawn il-prodotti jistgħu jużaw din il-marka biss jekk kollhom prova illi hemm konformità mal-regoli u l-aspettattivi kollha tal-Unjoni Ewropea. Apparti minn hekk, impuritajiet organiċi u mikro, mikrobjali u koll iridu jkunu fuq ċerta level Jena naf illi dawn il-limiti huma suġġett illi joħolqu ħafna dibattitu fuq dan is-suġġett u din hija xi ħaġa li anka urejna bil-miktub. Dawn il- kwistjonijiet joħorġu mill-ambitu tal-kumitat tagħna għaliex dan is-suġġett huwa kompetenza tal-kumitat NV. U għalhekk jien hawnhekk qiegħda. Nitkellem illi taħt il-regolament tal-Kummissjoni Ewropea sabiex ikun hemm l-iktar ħarsien għal ħamrija, irid ikun hemm regoli ġodda għal fertilizzanti ġodda kollha. Apparti minn hekk, ir-regolament joħloq ukoll eh, limiti ġodda għal fertilizzanti tal li jużaw ukoll il-fosforu għal 60 mg għal kull kilogramma dan għandu jonqos għal 3 u għal 30 mg mbagħad għal 20 mg eh, fis-snin li ġejjin. Hekk qed tpjana l-Kummissjoni sabiex tnaqqas ir-riskju għal saħħa u għall-ambjent. Is-Sinjura Gardini, rapporter mill-Kumitat MV, edha tipprova issib l-aħjar kompromess fuq din il-kwistjoni. Jiena qed niffoka hawnhekk huma punti marbutin mal-suq eh, wahdini. L-ewwel l-armonizzazzjoni. Uħud minn dawn il-prodotti huma manifutturati eh, fi kwantitajiet żgħar jew inkella ma jkunx hemm marketing tagħhom eh, mod trasconfinali u għalhekk dawk li jimmanufatturaw jistaw jazlu jekk jużaw xi tikketta CE, jekk jagħmlu dan mela dawn idu jkunu konformi mal-regolament Ewropew mbagħad ikun jistgħu ipoġġu l-prodott tagħhom fis-suq waħdini jekk eh, ma jużawx din it-tikketta CE mela jdu jkunu konformi mar-regoli nazzjonali. Importanti wkoll li nqisu wkoll il-prinċipju tal-proporzjonalità u għalhekk jiena nemmen ukoll li shadow reporters għandhom l-istess opinjoni tiegħi fuq dan. Il-proposti tiegħi kollha f'dan eh, l-abbosta regolament huma konformi mal-miżuri l-oħra illi huma marbutin mal-prodotti u regolamenti illi huma marbutin ma' dawn l-istess prodotti u għalhekk aħna qegħdin niprovaw nkopru firxa wiesa ta' prodotti meta taqabbilha ma' regolamenti li kellna qabel aħna qegħdin noħolqu limiti wkoll sabiex nagħtu iktar sigurtà. Anzi sikurezza għal affarijiet li jistgħu jikkontaminaw ukoll fl-istess fertilizzanti. Prodotti mhux armonizzati m'għandhomx ikollhom massa kritika fil-suq waħdieni, il-regolamenti kollha kienu diffiċli komplikati sabiex eh, tużaħħom il-regolamenti legali fuq il-armonizzazzjoni tal-prodotti joħolqu eh, qafas tajjeb għal fertilizzanti inorganiċi, però jiena nixtieq immur li lin minn dan. U li konna wkoll <coughs> regolament ġdida fertilizzanti organiċi, definizzjonijiet li jintużaw mill-Kummissjoni ġili ma jkunux ċari biżejjed għal bdi, li jaqdu flimkien prodotti illi għandhom funzjoni differenti u għalhekk huwa importanti illi ikun hemm definizzjoni tajba ta' fertilizzanti dawn huma prodotti illi jagħtu anka eh, nutrienti lil pjanti, però hemm gruppi differenti ta' eh, prodotti illi Eh, huma addittivi jew inkella anka jistimulaw dawn il-pjanti jew inkella il-ħamrija dawn għandhom ruoli differenti mill-prodotti li semmejt qabel. Is-suġġeriment is-suġġerimenti tiegħi wkoll qegħdin joħolqu rakkomandazzjonijiet tal-operaturi ekonomiċi sabiex is-suq waħdin jiffunzjona tajjeb. Bl-istess mod qed nindirizza wkoll il-ħarsien tal-pjanti u tal-ambjent bħala xi ħaġa importanti ħafna, però aħna nixtiequ l-miżuri tagħna ma jkunux ta' ostaklu għall operaturi ekonomiċi li jkunu eh, proporzjonali sabiex aħna ma nixtiequx naffettwaw ukoll l-impjiegi ta' dan il-qasam b'mod ħażin. Għalhekk l-obbligazzjonijiet għandhom ikunu proporzjonali mal-miri tagħna. Nemmen ukoll li huwa importanti illi firandu xaqsam li tikket tjar għanna wkoll nużaw informazzjoni ta' tikketjar ċara u komprensiva li kollha l-informazzjoni rilevanti kollha din tippermetti illi l-bdiewa jkun jistgħu jiddeċiedu liema fertilizzant jażlu għabbażi tal-karatteristiċi tal-ħamrija kif ukoll tal-ċuħli ir-rabaħ li jkunu sa' eh, jużaw din hija importanti kemm minħabba effiċenza kif ukoll ħarsin tal-ambjent. Jiena nħoss li suġġerimenti tiegħi inaqsu wkoll il-piżijiet għal dawk li manifatturaw il-fertilizzanti li anke jixtiequ jpoġġu l-prodott tagħhom fis-swieq differenti fih dan is-suq waħdini għaliex eh, l-arfin eh, reċiproku ma jkunx hemm eh, bżonn li dan isir u hekk ma jkunx hemm anka anka fejn għandux qasam l-eskużjoni ta' dawk li ma nifutturaw li ma jużawx il-tikketta CE u li jkun jistgħu anka jippromovu eh, l-prodott tagħhom fis-swieq nazzjonali. Element importanti ieħor fil-proposta tiegħi huwa il-klawżola ta' reviżjoni. Jiena nħoss illi aħna ma nistawx naqlu l-punti kollha fuq l-informazzjoni li għandna bħalissa jkun hemm bżonn li aħna nerġgħu nħassu ċerta punti fil-futur u għalhekk nixtieq li napplikaw klawżola ta' reviżjoni nħossi li din hija importanti ħafna anka fuq eh, limiti ta' livelli li ġieli joħolqu anka dibattitu bejn, bejn il-membri kif ukoll il-partit interessati. Nisħaq li l-mira tiegħi mhijiex illi nagħmel sara lil suq waħdin jew inkella l kumpaniji, l-mira tiegħi hija li ntejjeb fi sitwazzjoni għal kulħadd. Għalhekk dan din dan bossa regolament għalija huwa test illi qiegħed jipprova jikseb miri tajbin. Però mm, il-proċess bħalissa mhuwiex żviluppat eh, tajjeb biżejjed xi ħaġa illi jiena inħoss illi qed issir jekk aħna qegħdin imponu proċess bħal dan il min nifattura rridu li jkun hemm l-affarijiet li ikun eh, hemm bżonn bħal fondi xi ħaġa li anka nsemmi fit-test, imma mbagħad anka kikun hemm it-teknoloġija jew anka il-fondi ikun hemm ukoll min ikun irid jinvesti wkoll f'dan il-proċess. Għalhekk jiena inħoss illi importanti li konna din il-klawżola ta' reviżjoni sabiex din is-sitwazzjoni ħarsu lejha eh, fi ftit snin oħra jiena inħoss illi dan huwa dak illi kelli xnejt, Signora President, dan huwa fajl tekniku, sfortunatament u għalhekk kelli nidħol f'ċerta dettalji tekniċi fl-intervent tiegħi u issa jiena lesta li eh, nilqa' kummenti jew suġġerimenti anke fi ix-shadows kif ukoll eh, membri oħrajn. Mela, għaw min jishtiq jitkellem? Jiena se nitkellem fisem Mark Tarabella ma setax ikun preżenti bħala shadow rapporteur ta' dan il-file u eh, u xtaq li naqra il-kommenti tiegħu grazzi President, dispjaċini li minn ixaw dal-għodu ma'kom imma ma' diskussjoni jiena għandi bżonn. UK. Skużawni. Jekk joġobkom kabina Angliża tista' titkellem daqsxejn volum iktar għol jekk joġbok għaliex qed insiba diffiċli sabiex nisma' l-interpretazzjoni. Eh, din il-proposta ta' regolament tagħmel parti mill-pakkett fuq l-ekonomija ċirkolari fil-fatt lan u l ta' din il-proposta hija li tippermetti użu mill-ġdid ta' risorsi primarji li jiġu eliminati għax konsiderati bħala skart u nipermettu li l-fertilizzanti organiċi li jagħmlu parti mill-istess kategorija bħal dawk tas-soltu u innaqsu hekk l-iskart u l-impatt ambjentali tal-fertilizzanti. Qegħdin nitkellmu fuq fajl li huwa tekniku għall-aħħar li jipprevedi sim ta' kompetenzi bejn il-Kumitat Imko u Agri. L-ewwel net nixtieq eh, nfakkar illi l-punt l-iktar kontroversat dan ir-regolament, ġifier definizzjoni tal-limiti tal-kadmju huwa eh, kompetenza esklużiva tal-Komitat Envi il-Kadmium mhuwiex inkluż fil-kompetenza tal-Komitat tagħna u għalhekk ma rridux aħna nkunu responsabbli dan l-argument. Issa għal dawk li huma l-kompetenzi tal-Limko nixtieq sinċerament nirringrazzja l-kollega tiegħi il-Digo għal ħidma ċellenti tagħha kif ukoll ar-rapport li resqet tal-attenzjoni tagħkom għax huwa bilanċat u bażi tajjeb ħafna l ħidma tagħna. Naħseb li l-fatt li nżommu dan il-bilanċ u nagħtu spazju lill-ovazzjoni, spazju lis-saħħa tal-bnedmin huwa wieħed mill-elementi iktar ta' priorità ta' dan il-fajl. Imma naħseb ukoll huwa importanti li niżguraw illi jkun hemm traċċabilità effettiva fil-epoka diġitali il-fatt illi l-files jiġu arkivjati għal perjodu ta' żmien mhijiex proposta eċċessiva u katalogu eh, sħiħ komprensiv mhux ambigwu jkun essenzjali biex ikun hemm trasparenza u għarfien. U għalhekk jiena se nippreżenta emendi kif ġie diskuss fl-ewwel laqgħa ta' Shadow Rapporteurs f'Salzburgu ġimgħa li għaddiet, naħseb li nistgħu nsibu ħafna punti ta' konverġenza ta' bejnietna għax ir-rapport qabad it-triq tajba. Jiena kuntent tal-kooperazzjoni tagħna u nittama li fil-ġimgħat li ġejjin inkunu nistgħu niksbu eh, rapport li jkun wieħed eh, test li jkun wieħed b'saħħtu u ekwilibrat. Sur Suzaka kjoġbok? Grazzi, Signora President. Mela, kena l-ewwel laqa' ta' ħidma tajba ħafna u grazzi għal din illa aħna rnexxinna nifmu l-pożizzjoni tal gruppi l-oħrajn u koll il-rapport miexi f'direzzjoni tajba nixtieq anka nirringrazzja ir-rapporter il-kwistjoni tal- kadmium tmur li l-in mill-kompetenzi tal-kumitat tagħna jiena nemmen il-proposta tagħna eh, huma e, limitati se jħolqu konsegwenzi negattivi għall-industrija. Il-pożizzjoni tas Sinjura Gardini toħloq sentimenti pozittivi u anka soluzzjoni pozittiva għal problema. Lura għal rapport jiena eh, favur illi napoġaw ir-regolamenti preżenti kif ukoll ir-rekwiżiti għall-industrija, aħna rridu nkunu responsabbli fl-azzjonijiet tagħna. Jiena llum nixtieq nitlob ir-rapporter sabiex tispjega għalfejn hemm dispożizzjoni fuq artiklu 20. L-istess informazzjoni tidher li diġà qiegħda f'punt 7 tal-annes E. Għalfejn allura għandu jsir eh, il-rapport sena wara jidħol fis seħħ tar regolament. il-suq kif jaħdem fl-ewwel sena, anzi rapport fuq kif jaħdem is-suq fl-ewwel sena jista' ma jkunx jirrappreżenta s-sitwazzjoni kif inhi eh, fil-verità. Eh, anka rridu noħolqu ċerta ugwaljanza fejn jintużaw anka stimulanti jew inkella mikroorganizmi li kollhom aġir differenti f'ambjenti differenti illi jistgħu anke jaħdmu f'kondizzjonijiet ta' laboratorji ma mbagħad ma jaħdmux bl-istess mod fl-eliqi. E. Irrid ikun hemm anke opportunitajiet għal prodotti tal-ħarsin tal-pjant tal-pjanti u anka l-fertilizzanti u għalhekk ir-reġistrazzjoni tal-prodotti li jsibu jkollhom użu doppju għandhom jibqgħu kompetenza tal-istati membri. Jiena nixtieq <coughs> nitlob li shadow rapporters ukoll sabiex jispjegaw eh, l-opinjoni tagħhom fuq dawn il-prodotti b'użu doppju. Jiena wkoll kol ngħaddi eh, il-kummenti tijaj fuq dawn il-punti prinċipali jiena inħoss Anzi, nirringrazzja il-rapporter u tal-ħidma taħħa u anka tal-prezentat il- tal-prezentat l-opinjoni taħħa jina nittama li l-attitudni u diskussjoni taħna tippermettilna sabiex aħna naslu f'kompromessi li eh, joġob pil-kulħadd. Grazzi. Nkellima li is signora Kalas. Grazzi, grazzi u il-rapporter is-suq f'dan il-qasam qiegħed jiżviluppa malajr ħafna din introduċi prodotti ġodda bħal biostimulanti kif ukoll l-użu ta' materja prima ġdida bħal pereżempju l-iskart u setturi simili dawn l-iżviluppi jistgħu joħolqu ħafna benefiċċji għaliex iżidu l-effiċenza tal-prassi tal-bidja, kif ukoll li jagħtu wkoll ċerta stimulu l-ekonomija ċirkolari u għalhekk aħna rridu noqogħdu attenti li regolament bħal dan jiffavorixxi dan eh, kollu jiena wkoll sarressa xi emendi sabiex naħdmu lejn dawn il-miri jien għandi tħassib partikolari fuq l-standards u n-normi għal prodotti ta' prodotti fertilizzanti xi ħaġa li jien semmejt wkoll fil-laqgħa tax-shadows dan jorbot mas setta tal-Kummissjoni illi tadotta speċifikazzjonijiet komuni skont artiklu 13 jien għandi ċerta dubji dwar dan dwar l-ispeċifikazzjonijiet komuni adottati mill-Kummissjoni jekk ehm, kif dawn jorbtu mal-standards armonizzati normalment l-standards armonizzati ma l-odda li tintuża għal xi ħaġa bħal din irrit ikun hemm anke rispett għal prinċipji bażiċi bħal pereżempju l-inklużjoni tal-NGOs u tal-SMEs fil-proċess ta' deċiżjoni, il-Kummissjoni m'għandix obbligazzjonijiet meta tadotta l-ispeċifikazzjonijiet komuni. l parlament ukoll jista' jopponi għal dan meta ma jkunx hemm konformità leġizlazzjoni, però m'għandux is-seta illi eh, jopponi il-speċifikazzjonijiet. Nifhem illi rapporter eh, miex eh, favur dawn l-użu ta' dawn l-speċifikazzjonijiet komuni, però nħossi li hemm bżonn ta' titjib alternattiv fuq fuq dan il-qasam. U għana illi naħdmu fl-imkiena u xi kelliem oħrajn. Just couple of thoughts. Mela, Xi kumment minn naħa tiegħi? Anzi, l-ewwel jiena l xi ħadd li jixtieq jitkellem. Oh, Mr. Jakovic, thank you. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Grazzi, Signora President. E, dan huwa importanti ħafna l-Unjoni Ewropea u għalhekk jiena Kont imħasseb meta irċevejna din proposta mill-Kummissjoni Ewropea fl-għamla li għandha bħalissa din twassal għal erda ta' 80% tal- tal-fertilizzanti eh, Ewropej u ħafna anka għantafetu eh, ħafna wkoll l-impigi. Jiena mħasab ukoll fuq eh, dispożizzjonijiet tal-kontaminazzjoni tal-kadmium kif ukoll dak li huwa marbut mal-fertilizzanti organiċi u minerali. Jiena nħos li dan mhuwiex aċċettabbli għaliex hawnhekk qegħdin nimplikaw l-luq ta' ħafna anzi nuqqas ta' manifattura ta' prodotti li jużaw il-fosforu u dan sa' wassal ukoll biex l kell jola. Dawk li manifatturaw dawn il-prodotti e, din jivaċaw u kol kompetizjoni għawija minna ħata ċina u għalek jiena fuq naħata dawk li manifatturaw. Fuq il-rapport hemm problemi għaliex ma, jistax ikonna ostakli għall innovazzjoni jrid ikun hemm ċerta libertà fuq is-suq inqas ma jkun hemm regolamenti iktar aħjar għaliex inkella nkun qegħdin inxeklu l-innovazzjoni għall atti delegati u l-proprjetà intellettwali kif ukoll il-natura integrali tas suq waħdin koll iridu natu kasa. So the commission Pus mela nadu sal-kelma l-Komissjoni, jiena fil-fat kelli numru ta' punti, però li xtaqt namen Nasab li l-approċ li għet li xu jider interesanti, interessanti, daħħal l-idea li eh, min ikollu rrit ibieħ fuq inħal oħra tal-frontiera, jista però eh, ikun hemm mbagħad eh, regoli oħra li applikaw meta dak li kunet ibieħ fiħdan is-suq nazzjonali tiegħu aħna smajna kif il-ħamrija tista' tvarja anke nutrija klijenti eh, u eh, u allura nistaw nifmu illi eh, u ċuħta raba differenti għandhom bżonnijiet differenti, l-istess għal-ħamrija differenti li jħtieġu nutrienti differenti. Allura rridu nħarsu dawn differenzi lokali u reġjonali u kif il-prodotti jintużaw għalihom. Rridu nieħdu konsiderazzjoni dawn l-ispeċifiċitajiet. Eh, Nasab jagħmel ħafna iktar sens li jagħmel dan il-Kumitat eh, Envi eh, huwa iktar responsabbli għal dak il-punti li huma marbuta mal-kadmju, però aħna minna ħata ta' hemm korridu naraw naqra kif il-prodotti jintużaw fis-suq u l-użu ta' diversi fertilizzanti fuq il-territorju Ewropew. Ġifiri naħseb li dan l-approċċ li qed naraw waħed interessanti waħed differenti eh, qed marajna bħalu eh, naħseb li eh, regolatura ħajkun għat ħarsu leħ b'interess ukoll, ġifiri l-punt ta' interess tagħna hawnhekk huwa li għandna għanna ħamrija differenti li teżisti fuq il-territorju Ewropew u anki u ċoħta raba għallu l-ura jihtieġu fertilizzanti, nutrienti differenti Issa, il-Kummissjoni. L-ewwel qed nixtieq nirringrazzja lilkom eh, illi tajtuni dan iċ-ċans li nintervjeni hawnhekk fuq l-abbozz eh, ta' rapport ehm, fuq l-etiketti e RC għal prodotti fertilizzanti dan mhuwiex suġġett faċli pero ehm, minna ħafna tidwir mal-lewza ħanajdilkom illi aħna għanna mira waħda. Ġifiri nisimplifikaw l-aċċess għas-suq waħdini għal damma sħiħa ta' prodotti ta' fertilizzanti fost dawk li għandhom nutrienti li għand li ġejjin minn materja sekundarja eh, u li nħarsu dejjem is-saħħa tal-annimali, tal-bniedem u naraw illi dawn il-prodotti kun effiċenti. Eh, nafu illi ehm, dak li għanna unek eh, ħa jiffaċili tal-access eh, ta' dawn il-prodotti għas wahdini. Il-proċedura hija semplifikata, eħfef u ħannaqsu il-żmien biex jittenata it-tekketta CE approċċ iktar proporzjonat li jiffaċilita wkoll il-kontrolli ġala darba l-prodotti tqiet fissu, eh, nixtieq nfakkar pero illi ċ-ċertifikazzjoni nazzjonali din għandha tibqa' possibbli ġifiri din dan ir-regolament il-ġdid ħaj permetti illi produttur illi jishtiq eh, qiegħed fissu eh, prodott madwar l-Unjoni jistamel dan b'ċertifikat wieħed. Dawk però li jixtaw jixtieq jkomplu prodott produzzjoni jew kellha kommerċjalizzazzjoni ta' prodotti tagħhom fl-istat membru tagħhom jistgħu ikomplu bis-sistema li għandna billi jużaw eh, ċertifikazzjoni eh, waħda jew bosta eh, ġifiri aħna li nixtiequ huwa li inżidu mal-għodda mal-odot illi għana mal-opportunitajiet, pero fil-waqt illi nkomplu nużaw l-opportunitajiet li diġa għanna. Is-simplifikazzjoni eh, mhux ħasir għad-dannu eh, tas-saħħa tal-bniedem jew kella tal-ambjent jew tal-pjanti. Aħna ħanaraw illi dan is-suq eh, tal-prodotti fertilizzanti bit-tiketta siqi ikunu mal ogħla standards mistennija. Il-proposta tipproponi livelli livelli għolja u fl-aħħar kif tissuġġerixxi kif jissuġġerixxi r-regolament dan ħanottuh mal-pjantazzjoni tal-ekonomija ċirkolari. Għalhekk aħna fil-kamp ta' applikazzjoni inkludejna prodotti eh, fertilizzanti li għandhom komponenti li ġejjin mill-irkupru ta' materja prima sekondarja wara li jkun hemm evalwazzjoni xjentifika stretta. Il-Kummissjoni tħoss li allura kull emenda trid tiġi evalwata Għabbażi ta' dawn il-prinċipji li għanna biex nibqaw konsistenti mal-lanijiet ewlenin tagħna. Hawnhekk qed nati konferma preliminari ta' kummissjoni, però qabel ma naddu negozjati għal pożizzjoni definitiva irridu naraw li jkun hemm approvazzjoni uffiċjali tal-proposti tal-Parlament fejn dan il-Kummissjoni. Nixtieq nirringrazzja sa dan it-tant il-rapporter li hemm ċertu eh, emendi eh, li jistgħu eh, kompli l-proposta tal-Komissjoni. Per eżempju, l-konformita eh, ta' din proposta eh, ma' terminoloġa li għanna eh, billi l-fertilizzanti nejdu l-om billi nid-distingu bej fertilizzanti organiċi u minerali. Dan huwa dettall importanti napprezzaw ukoll id-definizzjoni ta' dawn il-fertilizzanti minerali li x'tibqa' miftuħa għal dawk il-prodotti bbażati li ġejjin mill-irkupru ta' materja prima oħra. Barra minn hekk il fat li qed nipproponu perjodu mnaqqas minn 10 għal 5 snin naħsbu li dan ukoll kollu relevanti fil-kas tal-prodotti fertilizzanti li għanna għoddimna. Sadan it-tant aħna mħabsa imħasba dwar numru ta' prodotti brabta mal-punt ta' sigurta li qed nippruvaw eh, nħolqu hawnhekk partikolarment ma' responsabilità tal-produtturi mal-valuri limitu eh, fuq l-alf u l-ikel. Fil-fema tal-Kommissjoni importanti li dawk li jipproduċu l-fertilizzanti jaraw x'inhu l-impatt eh, fuq l-ikel u l-alf. rrit tkun hemm eh, kalkoli matematiċi preċiżi. ċertu gwida tista' tingħata mingħata l-Kummissjoni wkoll jekk din tiġi mitluba. L-istess meta jkun hemm eh, tibdil tal-produzzjoni minnaħa tal-produttur, irid tkun hemm evalwazzjoni kif suppost biex naraw illi hemm konformità sħiħa tal-prodott taħħari ma' regolament għal dawk eh, il-prodotti li għandhom eh, kontenut oli ta' nitrogenu eh, hemm suġġeriment li il rapportar jiġi limitat fejn l-istati membri jitolbuħ, partikolarment fid-dawl tal-għada sekuritarja fl-Ewropa. Barra minn hekk ċertu emendi oħra jiħtieġu diskussjoni ulterjuri fit-teams tagħna biex naraw li ma jeddux l-għanijiet u l-għanin li jena semmejt fil-bidu tad diskors barra minn hekk diskussjoni fuq l-inibaturi, kif ukoll fuq il-kriterji ta' biodegrabilità tal-polimeri mill-plastik u naħseb illi fl-aħħar mill-aħħar il-koll għana l-istess għana ġifiri li naqsu it-tniġġis eh, ġej mill-prodotti tal-plastik. Punt ieħor huwa direttiva ta' nitrati li ma kienetx parti mill proposta tagħna peress li hemmhekk hemm eh, ikkonsidrat ehm, il-fatt li l-ilma jitniġġes minħabba ċertu attività tal-bidja. Din l-idea tal-klawżola ta' reviżjoni eh, meta wieħed jikkonsidra il-problema soċjoekonomika bħal bdik esempio tal-limiti tal-kadmju irid ikun hemm rridu nagħmlu referenza għal l-evalwazzjoni ta' impatt li sar naħseb li għad hemm iktar xogħol isir fuq livell tekniku, però sa dan it-tant nixtieq nikkonferma li r-rapport huwa tassew eh, nilqa' pożittiv u eh, nistgħu nkomplu niddiskutu eh, it-titjib ta' proposta tagħna dan huwa dossier komplikata, nafu li hemm ħafna rabtiet ma' oqs moħra ta' regolazzjoni u allura rridu nevitaw kull ambigwità u kull diffikultà li jista' jkun hemm eventwalment fl-implementazzjoni. Nixtieq nagħlaq fuq il-kadmjazzjoni. Ċertament diġà għadna li dawn huma fil-kompetenza ta' Kumitato ieħor, però rrid nfakkar fuq l-impatt tal-limitu tal-kadmju fuq l-industrija. Jiena m'iniex tal-fema l-impatt fuq l-industrija jkun wieħed negattiv, għal kontrarju li jkollok limiti tal-kadmju li huma obbligatorji diġa minn issa għal periodu medju u twil ta' żmien għaliex eh, ma rridux niftakru eh, li eh, l-ewwel wieħed ħejtħol l-ewwel limit ħejtħol fi żmien 12 sena. Dan naħseb li kun hemm iktar xpruna l-investimenti għaliex huwa biss permezz ta' dawn il-limiti obbligatorji Illi jista' jkun hemm titjib eh, fuq din il-erda ta' 80% eh, tal-produtturi permezz ta' dawn il-limiti jiena solitament ma nistax naqbel ma' din l-idea. Ħana di sal-kelma l rapporter tgħid is-Senjura Ford għad baqalek xi kumment tagħmel? Grazzi Senjura President. Grazzi wkoll lil Shadow Rapporters għal kummenti eh, ta' sew sirja u koll nafu li dan huwa dossier tassew kumpless dan nistgħu narawh ukoll minn mizmien li qed jiġi suġġerit, qed nitkellmu dwar il-ħames snin hawnhekk minn jaċċetta u minn ma jaċċettax. Jiena irrid ngħid hawnhekk irridu nerħu kompromess il-punt ta' tluq tiegħi huwa li għanna nżommu mal-ħames snin. Hemm ħafna xogħol però amministrattiv li għad irid isir. Fuq eh, il-punt tal-Onorevoli Kexlek fuq il-biostimulanti ċeġek fil-fat Naħseb eh, li kull prodott fertilizzant huwa għandu jkollu eh, fih l-elementi li jikkonformaw mal-funzjonalità tiegħu jekk kif fissati fil-regolament. Illa li għax kull biosimilant jista' jkollu effett differenti. U rridu allura naraw li jkun hemm konformità sħiħa. Aħna sottomettejna emenda fuq dan il-punt. Biostimulanti varjaw ħafna u jista' jkollhom effetti differenti għalhekk. Il-kollega li jħor semma idea li diġa' semmiet fil-laqa ma' shadows. Jena fost dawk eh, li jazbu li l-parlament għandu jkun biss involut f'każijiet fejn diġa għandu il-kompetenza. Fejn diġa għandu kompetenza, u naħseb li ċertu każijiet tekniċi aħna m'għandniex inxeklu l-proċess billi nippruvaw noqogħdu nħolqu regoli għal kollox il-Kummissjoni u dawk kollha interessati għandhom ikollhom l-opportunità li jagħmlu dan fil-każ ta' ċertu eh, speċifiċi speċifikazzjonijiet eh, ġifiri eh, jekk irridu nipruvaw eh, nħollu leġislazzjoni aħjar jew kellha armonizzazzjoni aħjar, però nniex inxeklu l-proċess. Naf li il-President kella għandha femma differenti, nixtieq ngħid li l-proposta tiegħi hija waħda tas-suq internu nemmen il-Kummissjoni għandha l-istess għana unek, nafu li għanna su li huwa differenti fit 28 stat membru, għanna ħamrija differenti, għallura etikettjar huwa importanti meta wieħed jikkonsidra is-solubilità u elementi oħra illi rridu naħdom konsiderazzjoni biex nevitaw illi jkun hemm kontaminazzjoni fuq armonizzazzjoni eh, l-aqwa organizzazzjoni hija dik li tieħu konsiderazzjoni dawk ukoll li jridu jesportaw il-prodotti tagħhom. Dawk li jridu ehm, jesportaw il-prodott tagħhom madwar eh, madwar l-Ewropa rridu naraw illi iħarsu l-istess eh, regoli. Jekk imbagħad eh, rridu jħarsu eh, funzjonijiet oħra, allura rridu naraw li jkun hemm obbligi addizzjonali. Ġifieri l-idea hija illi iva nistgħu nidħlu iktar fid-dettall, però mingħajr ma nillimitaw il-produtturi. Importanti l dejjem nisku fuq il-bżonn li nħarsu is-suq waħdin, is-suq intern, skużani. Tajb, wisq mela data ta' skadenza l-emendi hija ta' 28 ta' Marzu. Eh, ġimgħa Tajb, wisq eh, mela ħaneħdu ftit minuti pawża qabel ma ngħaddu għal punt li jmiss. ladies and gentlemen, if we take our seats, we can start the votes. Signori, jekk joġobkom ħodu poskom ħalli nibdew il-vot. Right, um, the first vote is on... Tajjeb, wis, mela, l-ewel vot fuq la bozz ta' rapport fuq il-kooperazzjoni bejn l-autoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar ta' liġijiet li jħarsu l-konsumatur. Doesn't appear to be translation. Jider li memx interpretazzjoni rumena. Um, Mr. Sheldon Mercer, could you possibly speak into your microphone? Jek joġbok, xedaw eh, rapporter, tista titkellem fil-mikrofonu għalli l-interpreti jisimaw xinu għaddej, iva naħseb issa kollox sew, pero kienem xaħat fil-fat fu il-ċanel Ingliż dik kienet il-problema, pero issa ma jidirx li għadu l-kas. Tajapus, mela. Anna, Anna Ingliż mill-kanal Ingliż ma jistax ngħid għax m'għandix il-headphones u d-nejja. Però saw tikkonfermaw li mela ejja nippruvaw. Kif kont qed ngħid eh, ir-rapport ta' Olga Senalova fuq eh, il-kooperazzjoni bejn l-autoritajiet nazzjonali responsabbli għal forzar tal-liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumatur. Nibdew l-ewwel b'emenda 245 daw kollha favur kontra stensjonijiet ma dirċ 36 favur kontra sensjonijiet għaddiet 71 anzi 37 37 favor kontra astensjonijiet għaddiet 37.2 favur kontra astensjonijiet għaddiet eh, 24 favur kontra sensjonijiet eh, għaddiet 248 favur kontra sensjonijiet eh, għaddiet 249 favur kontra sensjonijiet għaddiet 39 eh, u 250 dawk favur daw kontra assenzjonijiet għaddiet. Ejja, fil-fatwa għaw xorta waħda mela kompromess ħamsa, dawk favur, dawk kontra, stensjonijiet għaddiet. Issa, 41.9 dawk favur, kontra stensjonijiet għaddiet. Mitejna, 54.9 favur kontra stensjonijiet, għat 43.2 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess wieħed favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess tlieta favur kontra astensjonijiet għaddiet. 257 favur kontra astensjonijiet għaddiet 258 favur. Um, kontra stensjonijiet anke sa' 259 e, e, għaddew e, punt 2 favur kontra stensjonijiet għaddiet kompromess 13 favur kontra stensjonijiet għaddiet 261 favur kontra sensjonijiet, għaddiet kompromess 2 favur kontra sensjonijiet. għaddiet emenda 279 favur kontra sanzjonijiet għaddiet. diet jessanna block vote fu 58 sa 62 jivvotaw jek jirrobkom f'dawk favur kontra assenzjonijiet għaddew. Kompromess erba favur kontra assenzjonijiet għadda. Issa, grazzi għal kompromess serba ma li u għed ferm tajib nistaw nimxu. Il-qoddim. Għemmen daw Emenda 81. Ġifiri 366 Sawa 300 73 u 38 jider li għaddew kompromess seba favur kontra sanzjonijiet għaddiet emenda 392 eh, ehm, sa 395 għaddew kompromess 8 favur kontra sanzjonijiet għaddiet kompromess 9 favur kontra astensjonijiet għadiet kompromess 10 favur kontra astensjonijiet għaddam kompromess 11 Side compromise 12 in favor against abstention. Favur eh, kontra astensjonijiet għaddiet ġuri 49 favur kontra sensjonijiet għaddiet. Iva, eh, il-fat li eh, ħafna nies qed jippruvaw jindirizzawni, però dan iktar qed iħawwadni, eh, minix qed nifhem eżattament qed ippruvaw tgħidu li l intenzjonijiet tajba pero. Mela, 102, anzi, 127.2, eh, favur kontra sensjonijiet, għaddiet. Naddu issa. Għal emenda 131, paġna 35, favur kontra sensjonijiet, għaddiet. Uh, 4-5-5 favur kontra sensjonijiet għaddiet, u għed 3 7 favur kontra sensjonijiet għaddiet, U għed 3 9 4 5 9 favur kontra sensjonijiet għaddew, 4-6-2 favur kontra sensjonijiet għaddiet, 4 4 4 waqat, anzi verifika l-ewel fuq 462 verifika vot elettroniku jekk jogħġobkom. Has fallen by one vote, so thank you. Fil-fat eh, ma diġ vot wieħed. Grazzi, terġbidu l-attenzjoni, jessa emenda wieħed. Erba wieħed, vot kontra sensjonijiet għaddiet. Issa ma' 4-2 u 4-6-4-6-6 favur kontra d dew Issa 14 favur kontra d-diet. Emenda 58 favur kontra stenzjoniet. Verifika. Naħseb. Waqt. Kompromess 15 dawk favur kontra d għaddew.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 Iva konna dinajdu 569 ġew adottati Iva tajjeb. Iva jiddispeċini imma quasi quasi identiċi fl-aħħar mill-aħħar imma lingwaġġ sejot biex nifhem aħjar kważi identiċi qed jgħid. Tistgħu tgħidilna għaliex 569 huma kważi identiċi? It's the same L-approċ huwa l-istess. Lan huwa l-istess, kontenut l-istess imma l-lingwaġġ ftit differenti, teknikament identiċi ma lingwistikament kemm xejn differenti minn xulxin. Iva, tistaw titkellmu ma' segretarjat wara forsi. Imma naħseb dan huwa punt rilevanti għax hemm bżonn taraw li ma wieħed huwa iktar tekniku mill-ieħor. Ok. Tajjeb wis. Mela, għarra ta' interessi pubbliċi jew kwistjonijiet ta' materja u għalhekk nibat kollox lil l-servizz eh, legali lingwistiku. Iva, importanti ħafna tajjeb ħafna li għandna avokati wkoll kollu il kumitat ma kwistjonijiet kollha importanti ħafna dan wara kollox Specialment fuq ir-rapporti leġislativi legali. Kompromess 14 għadda emenda wieħed seba wieħed favur kontra astenzjonijiet għaddat. Ħamsa wieħed ħamsa favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Ħamsa wieħed sitta għadda. Ħamsa wieħed seba għadda. Wieħed seba tlieta favur kontra astenzjonijiet għaddit. 175.3 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 518 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 176 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 159 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 177 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 178 favur kontra stenzjoniet għaddit, 179 favur kontra stenzjoniet għaddit, 180, <coughs> anzi, niverifikaw 179. Nċekja. Ja, ne. Iva, għaddit. Issa, 1 0 favur kontra stenzjonijiet għaddiet, wieħed minja wieħed favur kontra stenzjonijiet għaddiet, wieħed minja tnejn favur kontra le. Iva, wieħed minja tnejn punt tnejn favur kontra stenzjonijiet għaddiet, wieħed minja tlieta u 5.2 2 2 favur kontra stenzjonijiet għaddom, wieħed minja erba' favur kontra stenzjonijiet għaddiet, wieħed minja ħamsa favur kontra stenzjonijiet tad-diet, wieħed minja sitta favur kontra stenzjonijiet tad-diet, wieħed minja seba' ħamsa tnejn tliet ħamsa tnejn erba' favur kontra stenzjonijiet tad-daw. Umbagħad immorru għal wieħed tnejn seba' favur kontra stenzjonijiet tad-diet, ħamsa tnejn tminja favur kontra stenzjonijiet għad maddiċ wieħed disa' zero favur kontra sanzjoni ta' dit, wieħed disa' wieħed favur kontra sanzjoni ta' ditt, 66 ma ditx, ċoħe waqat. Mir daw kolla li ġew miljuri sal-emendi favur kontra sanzjonijiet għaddew. sebajn, favur kontra stenzjoniet maddiċ, wieħed disa tlieta favur kontra stenzjonijiet għaddit, wieħed disa erba u ħamsa t tnejn tlieta favur kontra stenzjonijiet għaddew, wieħed disa ħamsa u ħamsa tlieta tlieta favur kontra stenzjonijiet għaddew wieħed disa seba' favur kontra stenzjoniet għaddiet, issa ġuri 73 votati bħala blok ma 73 sa 76 favur kontra għajan niċekjaw. Vot elettroniku. Past. Għaddow. Ġuri 77 favur kontra sanzjoniet għaddit 78 u 5-3-5 favur kontra stenzjonijiet għaddew. Wieħed disa' tminja favur kontra stenzjonijiet maddiċ. Wieħed disa' disa' favur kontra stenzjonijiet maddiċ. Tajab, issa mmorru għal premessi. Nistgħu noħduhom forsi flimkien wieħed 2 tlieta favur kontra stenzjonijiet għaddew. Erba' favur kontra stenzjonijiet maddiċ wieħed favur kontra astensjonijiet għaddiet, tnejn favur kontra astensjonijiet għaddiet, ġuri ħamsa waqat, emenda tlieta favur kontra astensjonijiet għaddiet, ġuri sitta kompatibbli favur kontra astensjonijiet għaddiet, emenda 200 favur kontra astensjonijiet maddeċ, emenda 4 5 memx votazzjoni sa 2-0-1 favur kontra stenzjonijiet ta' dit, emenda 7 favur kontra stenzjonijiet ta' dit, ġuri 8 waqat, issa kompromess 18 favur kontra stenzjonijiet ta' dit. <coughs> Emenda 9 favur kontra stenzjonijiet ta' dit, ġuri 11 favur kontra stenzjonijiet għaddit, għansi maddiċ, u għalhekk l-emenda 10 favur kontra astenzjonijiet għaddiet emenda 207 anzi 206 kompatibbli favur kontra astenzjonijiet għaddiet l-ewwel emenda fil-kumitat ta' dan l-onorevoli li għadda issa emenda 14 favur kontra astenzjonijiet għaddiet kompromess 19 favur kontra astenzjonijiet għaddiet kompromess 20 favur kontra astenzjonijiet għaddiet kompromess 21 favur kontra astenzjonijiet għaddiet kompromess 22 favur kontra għadda emenda 18 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 20 favur kontra astenzjonijiet għaddiet ġuri 16 taqa' Issa, emenda 233, 3 Anzi, kompromess 23, skuza ruħa l-President. Favur, kontra sanzjonijiet għadda. Issa, emenda 233, 3 Favur, kontra astenzjonijiet maddeċ. 234 4 favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Kompromess 24 favur kontra astenzjonijiet għadda. 25 favur kontra astenzjonijiet għadda. Emenda 28 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 29 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 30 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, nasseb 239 se taqa' Allura bdiet bil-mod. has been adopted through the compromise. Issa, inkomplu għaddejjien ċerta ħeffa, mela, naqa, taqa u issa mmorru għal kompromess 26. Dawk favur kontra stenzjonijiet maddiċ, 21 minn ġuri favur kontra stenzjonijiet maddiċ, 2-4-2 favur kontra stenzjonijiet maddiċ. Issa, kompromess 27 favur kontra astenzjoniet għaddit u ek morru għal vot finali li aħna se nagħmluh permezz ta' vot elettroniku. U hemm memħat kontra u votazzjoni fuq il-mandat biex nidħlu fin-negozjati. Tajjeb wisq Iva, vot biex nidħlu fin negozjati Grazzi ħafna. Iva. Vot elettroniku. Em żewġ persuni li baqalhom jivvotaw jekk joġobkom sinjuri maġlu ftit. Grazzi ħafna. Iva, 33, 2 kontra, astensjoni waħda, prosit, ċabċipa. Grazzi ħafna ta' so dan kienet biċċa xogħol importanti immens. U nittama il ikun hemm eh, press release importanti li toħroġ għax tassow enna hekk il-protezzjoni tal-konsumatur. the next. Mela, ikka ġobkom, sinjuri, se nitkellmu fuq il-rapport tal-Onorevoli Sharon Sova fuq il-Fintech, jekk joġobkom, sinjuri. If u mill-li titkellmu. Jekk joġobkom, zommu naqra skiet, Għaxina jina se nagħmel stqarrija fuq il-Fintech. Jekk joġobkom, sinjuri. Jekk forsi it tuna naqra ċans nitkellmu. Kien hemm email dal-ħodu għax kien hemm xogħol importanti ħafna Miss Onorevoli Xaranzov, ma nixtieq nfakkar lid delegati li ġiet imqasma email illi kien hemm indikazzjoni li tiżvija fuq il-kompromess tal-emendi. Jekk jiġu adottati jew rifjutati, u jiddependi mir-riżultat tal-votazzjoni tal-blok. Għan irrepeti, mela, emendi ta' kompromess jiġu adottati jew le u da jiddependi mir-riżultat tal-blok li huma jagħmlu parti minnu. U issa meta għandu l-votazzjoni għal affarijiet ikunu iktar ċari. Grazzi ħafna lil kulħadd. Mela, issa blok wieħed li kopru kompromess wieħed, ħamsa u tnejn. Dawk favur, dawk kontra, taw. Issa blok 2 ikopri 8, 3 u 9 favur kontra astenzjonijiet għadda. Issa emenda 7 taqa blok 3 li kopri kompromess 6, 7 u 4 favur kontra astenzjonijiet għadda dal-blok. Issa emenda 15 favur kontra astenzjonijiet għaddiet bil-emenda bil-fom issa blokk erba li kopri kompromessi 13, 10 u 20 favur kontra astenzjonijiet għadda emenda 25 favur kontra astenzjonijiet għaddiet Blok 5 li jkopri kompromessi 11, 12 u 15 favur kontra astenzjonijiet għadda tal-blok issa mmorru fejn morru emenda 36 favur kontra astenzjonijiet għaddit nivverifikaw, niċċekkjaw. Vot elettroniku fuq 36. Has passed? Iva għaddit. Issa, blok 6 jkopri kompromess 16, 21 u 22 favur kontra stazzjonijiet għadda, blok 7 jkopri kompromessi 14 u 17 favur kontra stazzjonijiet għadda, emenda 44 favur kontra astenzjoniet għaddit, emenda 46 favur kontra astenzjonijiet għaddit, Blok 8 ikopri kompromessi 18, 19 u 24 favur kontra astenzjonijiet għadda. Issa emenda 53 favur kontra astenzjonijiet għaddit niċċekkjaw jekk tridu. Iva 53. Għaddit. Emenda 55 favur. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. U dan dan huwa l-vot finali u nivvotaw issa fuq l-opinjoni kollha kemm Iva, tajjebek? Iva, votazzjoni elettronika. Dik joġobkom. Grazzi ħafna lil kulħadd. Iva, 32, tlita kontra, żewġ astenzjonijiet tajjeb tajjeb, sow ħidma eċċellenti. U nirrakkomanda illi taqraw dan ir-rapport f'dettall għax ikopri ħafna affarijiet. Grazzi, grazzi ħafna. Naf, naf li hemm xi xuħuti li jaqraw ir-rapporti, imma dan kienet trend biċċa xogħol tassew eċċellenti. Grazzi ħafna u issa immorru għas-soċjetà tal- gigabits u l-5G eh, u għanna rapport tal-Onorevoli Lopez Isturitz White huwa kompromess wieħed favur kontra astensjonijiet għadda, emenda ħamsa favur kontra astensjonijiet għaddit, kompromess tnejn favur kontra astensjonijiet għadda, issa emenda disa favur Amenda 9 u 10 flimkien favur kontra stenzjonijiet għaddew, kompromess 3 favur kontra stenzjonijiet għadda, emenda 13 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, emenda 14 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Issa kompromess 7 favur kontra astenzjonijiet għadda kompromess erba' favur kontra Kompromess erba ma rajtx tal-SND vota favur kontra stenzjonijiet għaddit. Kompromess ħamsa favur kontra astenzjonijiet għadda menda 26 u 27 favur kontra astenzjonijiet għaddew kompromess 6 favur kontra astenzjonijiet għadda paragrafu, anzi, emenda 30, favur, kontra. Nista' niċċekkjaw emenda 30, jekk jogħġobkom. Okay, close. Is pass. Iva, għadda, emenda 31, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Emenda sa' Anzi, kompromess ta' il-President, 8 favur kontra astenzjoniet, għadda. Kompromess 12 favur kontra stenzjoniet għadda, kompromess 9 favur kontra stenzjoniet għadda, kompromess 10 favur kontra stenzjoniet għadda. Issa 49 favur kontra astenzjoniet għaddit, 50 favur kontra astenzjoniet aħjar niċċekjaw. Ikke maddiċ 52 favur kontra astensjoniet maddiċ l-istess maġġoranza. Kompromess 11 favur kontra astensjoniet għadda. 56 favur kontra astensjoniet. Aħjar neċċekjaw fuq 56. Grazie Hoffnung naqru l-votazzjoni. Hemm xi ħut li ma, ma deċidawx, naqra l-votazzjoni. Għaddiet 56 għaddiet 57 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 58 favur kontra astenzjonijiet maddeċ 59 favur kontra astenzjonijiet uh, eh, waqat 60 favur kontra astenzjonijiet maddeċ 62 favur kontra stenzjoniet, maddeċ 63 favur kontra stenzjoniet, għaddit. 66 favur kontra stenzjoniet, għaddit. 68 favur kontra astenzjoniet maddeċ, 70 favur kontra astenzjoniet maddeċ, 71 favur kontra astenzjoniet għaddit. 74 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, issa kompromess 13 favur kontra astenzjonijiet għadda 77 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 80 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 81 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 82 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 83 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Wissa il-vot għall-opinjoni aħħarija votazzjoni l-elettoni zgur zgur 32, 33 u zawċ ġewċ astenzjonijiet prosit tassew. Prosit tassew. Grazie ħafna. Many thanks everyone. Grazzi ħafna lil kulħadd. Nieħdu xi ftit minuti bħala pawsa u mbagħad nerġgħu nibdew mill-ġdid u inkomplu għaddejjin eh, fl-10 S5 jekk joġobkom, sinjuri. Nerġaw ura għal flash naqs ħamsa kieġobkom.

ta'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 Thanks very much. Grazzi ħafna. Mela, il-punt illi jmiss fuq l-agenda u għal kontratti eh, għal prodotti li għonan jom kella eh, distanza il-rapport tas-sur eh, Arimon għanna nofsija u ftit iktar għal dan il-rapport għal bdejna kmieni u jina sanaddi l-kelma s-sur Arimon sabiex huwa jiddiskrivi dawn l-emendi. Grazzi, Vicky. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-beħ ta' prodotti fi suq waħdini eh, tal-Unjoni Ewropea u xejn ma jista' jkun aħjar milli nissimplifikaw dan il-proċess. Aħna hawnhekk qegħdin nipprovaw noħolqu żona legali sabiex il-konsumaturi jkunu jistgħu jiġu protetti u mħarsa mod tajjeb sabiex huma jkunu jafu anke d-drittijiet tagħhom bl-aħjar mod, kważi blamment, jkunu jafu u kol eh, dawn id-drittijiet meta dawn ikunu sempliċi. Is-simplifikazzjoni titlob li regoli jkunu l-istess fil-Stati Membri tal-Unjoni Ewropea kollha u għalhekk fi kliem ieħor dawk illi dawk illi m'għandhomx fiduċja fil- fil-beħ ta' prodotti fuq l-internet eh, ikunu l-esti illi jagħmlu xi ħaġa bħal din u b'dan il-mod aħna nkunu nistgħu nżidu wkoll il-beħ ta' prodotti fuq l-internet. Dan huwa x-xenarju ideali. Issa <coughs> ovvjament hemm xi emendi 411 l-emenda. Jiena nibda billi nirringrazzja l-kollegi kollha tal ħidma proattiva tagħhom kemm fid-diskussjonijiet tagħna hawnhekk kif ukoll għall-elementi li tressu. Jiena dan kollu narah eh, bħala ħidma kostruttiva. Nemmen illi aħna nistgħu nqisu dawn l-opinjonijiet u niżguraw illi l-Parlament il Eh, bħala parlament nitkellmu b'vuċi b'saħħitha hija importanti għaliex il-Kunsill lanqas biss indirizza dan il-fajl. Aħna fil-Parlament għandna bżonn abbozz eh, b'saħħtu li jagħmel sens ħalli aħna nkun nistgħu kanbatu messaġġ b'saħħtu lill kunsill qabel id-diskussjonijiet tagħna. Il-Kunsill irid jaraf illi fuq is-suq eh, diġitali waħdini aħna Inqisu li dan is-suq huwa importanti u importanti illi jkollok implementazzjoni tangibbli sabiex dan jaħdem mod tajjeb hemm bżonn pożizzjoni b'saħħitha uniformi fih dan il-Parlament. Din dikjerazzjoni għal dak kollha illi anke resqu l-emendi għandna bżonn li jkollna flessibilità u anke nżommu moħħna miftuħ. Appell li l kull min ressa għal-amendi jina nkluż. importanti li nsibu bilanċ bejn il ħarsien tal-konsumaturi fuq naħa u fuq naħa oħra soluzzjoni prattika għal bejja tal-imnut eh, fuq skala żgħira u għalhekk irdu nsibu bilanċ x'imkien bejn dawn iż-żewġ aspetti jiena dejjem tkellimt favur regoli Eh, sempliċi u faċli dan huwa l-approċċ li jiena eh, użajt fl-abbozz tal-rapport eh, tiegħi kif ukoll fl-emendi tiegħi stess. Bħala rapporter jiena wkoll kellem numru ta' individwi, assoċjazzjonijiet, kumpaniji, jiġifieri l partijiet interessati u nemmen illi Wara dawn id-diskussjonijiet jiena nista' ngħid illi mod ġenerali kull min tkellimt miegħu jaqbel illi iktar ma jkun hemm armonizzazzjoni iktar aħjar. Irridu nippruvaw niżguraw illi ikonna dan l-approċċ singolu għal-ħarsin tal-konsumaturi meta tkellimt mal-kumpaniji, anka assoċjazzjoni tal-ħarsin tal-konsumaturi, dawn qalu illi importanti illi nkunu sempliċi fil-approċċ tagħna hemm 35 afas legali illi inti tikkonsidra meta tagħmel dan il bih fuq l-internet u għalhekk importanti li jkun hemm simplifikazzjoni dan huwa l-approċċ li nipprova nieħu jiena għal dawn l-emendi ta' kompromess jiena ħerqan sabiex ukoll ikun lil laqat ma' shadow reporters sabiex nibdew naħdmu fuq dan l-approċċ għall emendi. Il-mira tagħna fl-aħħar mill-aħħar hija li jkollna kompromess sensibbli li huwa importanti kemm għal dan il-fajl kif ukoll l-atti leġislattivi oħrajn importanti li mm, noħolqu riżultati anka l-atti leġislattivi oħrajn li titqishom parallel eh, ma' dan pa' pereżempju dwar il-kontenut eh, diġitali. Anka l-kollega tiegħi il sinjura Tunad Honenstein importanti li naħdmu flimkien sabiex naraw l-istampa ġenerali ħalli anka naraw rapporti differenti u nqisu wkoll il-kustjonijiet u problemi li jistgħu jeżistu taħt files oħra għal darbohra grazzi għal ħidma kostruttiva u ħerqan li nkomplu naħdmu bl-istess mod u nikkuperaw flimkien. Grazzi ħafna il-Sinjur Anderson fisem l-SNDs. Grazzi ħafna mela fisem il-grupp tiegħi jiena xtaqt nirringrazzja r-rapporter, nirringrazzjah għad-diskussjonijiet li kanna sa' issa kif ukoll għall-intenzjoni tiegħu illi jisma' lil partijiet interessati kif ukoll li juri ċerta flessibilità għaliex din hija sfida kbira li għandna qudiemna kif intqal il-Kunsill laqas biss dwar lejn din il-proposta u għalhekk irridu nkunu kreattivi l-aħħar raġonevoli ukoll jekk il-Parlament se joħroġ proposta illi se tmexxi l-affarijiet il-qudiem ħalli aħna jkollna riżultat mill-grupp tagħna aħna naħdmu li naqblu illi l-armonizzazzjoni hija possibbli u li hija wkoll eh, l-approċċ li għandna nieħdu, però m'għandniex inħallsu prezz li wis għal ħarsien eh, tal-konsumaturi, xi ħaġa li dejjem tkellimna favorija, ma tantx naqbel ma' Pascal dwar dan huwa bilanċ u ma rridux li konna qafas legali li ma jkunx sempliċi u ċar ma jtix ċertezza legali, però bl-istess mod irridu illi jkun hemm ħarsien tal-konsumatur. Dan huwa l-punt ta' tluqa attrattatik fuq koll għal dan l-istess kumitat. Aħna infatti ressaqna numru ta' amendi anka f'direzzjonijiet differenti, mhux approċċ armonizzat u wieħed minħat tal-emendi, għaliex hawnhekk irdu nżommu l-pożizzjoni tagħna anka minħabba illi għadha ma sarriċ valutazzjoni tal-impatt fuq twisih tal-ambitu u hemm differenza kbira bejn il-kopertura tal-xiri online u l-beħ tal-prodotti kollha. U Pascal din ħaġa ċettaħħa. taħħa U għalhekk aħna għalissa ma nistgħux nappoġġaw approċċ ta' armonizzazzjoni sħiħa meta tqis din l-inċertezza li għadni kif semmejt, però dan ma jfissirx li aħna mhux qegħdin inkunu konstruttivi fl-approċċ tagħna u ħarqana li naħdmu mar-rapporter u anka forsi l-kollegi tiegħi jixtiequ jżidu xi ħaġa eh, ma' dak li qed jiena. Bħalma qed fil-bidu biex insibu soluzzjoni li taħdem fuq livell Ewropew li anke fuq issa jaqblu l-Kunsill u l parlament irridu nirrispettaw kemm jista' jkun il-sistemi tradizzjonijiet legali differenti fl-Istati membri fil-waqt li jkollna riżultat Ewropew. Għaliex bekk jirnexxina niksbu dak li nixtiequ niksbu hawnhekk. Grazzi lil kulħadd kena diskussjonijiet interessati mal-partit interessati, negozji, konsumaturi u dak minn kull minn kien eh, involut. Kien proċess interessanti ħafna. Grazzi l-kelma li jmiss. Grazzi. Issa Njura Van Bojsit. Jider illi minn dawn l-emendi kollha aħna ma konniex kontenti bil-ħidma ta' Pascal, rapporter. Hawnhekk għandna firxa ta' kwistjonijiet indirizzati jiena ressaqtu kol xi proposti tal-emendi wkoll min-naħa tiegħi fuq il-periodu tal-notifika wkoll għall konsumaturi Jiena naħseb illi dan huwa importanti ħafna għaliex iridu nevitaw illi Anzi, rridu nizguraw illi il-konsumaturi kunu jafu xinuma il-drittijiet tagħhom. għaliex xi kultant jistgħu jinħolqu anke ċerta periklu, perikli għal konsumaturi, anke pereżempju l noti ta' data privata, u għalhekk dun nqisu dan il-perjodu ta' notifika naqbel ukoll illi difetti żgħar m'għandhomx jaqgħu għaw taħdin id-direttiva. Hemm ukoll dan l-artiklu l-ġdid fuq il-pis tal-prova illi huwa iktar ċar meta tqablu mat test li kien hemm eh, fil-verżjoni oriġinali tal-Kummissjoni. Ir-rapporter huwa favur periodu ta' sitt xhur u naħseb illi hawnhekk nista' manka nsibu kompromess jiena anka sottomettejt ehm, emendi sabiex dan il-perjodu jkun wieħed ta' sena li jista' jkun kompromess bejn dak li qegħdin nipproponu aħna u dak li qed tipproponi l kummissjoni Jiena għaddejt ukoll emendi oħrajn. fuq situazzjonijiet fejn jista' jkun hemm rimedju illi ma jkunx proporzjonali għall effetti li jista' jkollu fuq bejjeħ tal-imnut ieħor. Importanti li nkunu ċari li aħna ma nistgħux nistennew illi bejjeħ jagħti il-fluss lura f'sitwazzjonijiet fejn dan eh, ma jistax jissir l-għaldew favur dan, però Huwa importanti wkoll li nqisu anke prodotti eh, li jkunu ntużaw qabel, ġifieri prodotti second hand. U mm, meta tqis dan jiena favur li jkun hemm perjodu ta' garanzija iqsar, però dejjem mhux inqas minn tnax il xahar. Grazzi, kellem għal Mikrofon. Sinjura Kallas, il-grupp tiegħi ma tantx ressa emendi għaliex aħna nappoġġaw il-pożizzjoni tar-rapporter. Però aħna wkoll favur l-inklużjoni tal-bejħ offline u anka illi aħna favur l-armonizzazzjoni sħiħa għaliex mingħajr din l-armonizzazzjoni ma, ma, ma, la situazzjoni ma tagħmel sens 28 qafas legali u għalhekk nemnu illi bħalma l-Kummissjoni trid tagħti wkoll informazzjoni fuq kif il- qafas legali huwa differenti mal tal-99. Però Hemm ċerta każijiet fejn il-konsumaturi jkunu jridu li l-prodotti tagħhom jiġu semmija, però wara tiswija waħda jekk il-prodott jibqa' ma jaħdimx mela fl-opinjoni tiegħi għandu jkun hemm it-tmim tal-kuntratt. Jekk aħna rridu nagħtu inċentivi biex il-prodotti jintużaw għal perjodu itwal ta' żmien, mela allura rridu nħeġġu jkun hemm ukoll ta' tiswija għat-terminazzjoni tal- kuntratt importanti ma kunux eh, ma nħallux it-termini vagi u wiesa iżejjed anka meta il-prodott jasal sabiex ma jkunx hemm distak twil ħafna fuq il-prodotti digitali u l-kontenut eh, digitali importanti li nħolqu armonizzazzjoni ma' dan il-fajl sabiex il-konsumaturi dejjem ikollhom dan il-kuntratt mal-bejjieħ. M'għandux ikun hemm loophole fejn il-konsumaturi il-konsumaturi rrit joqgħod irrid jipprova eh, jifhem eżattament x'qed jiġri u mhux il-bejjieħ fuq il-periodu ta' garanzija kif ukoll il-pis tal-prova il-tejbi li jenna u d-diemna turina illi jem maġoranza tal-stati eh, membri li għandhom dan il-periodu ta' pista prova ta' 6 xhur u periodu ta' garanzija ta' sentejn. Ma naħsibx li jem għandu inqas ħarsin tal-konsumaturi. Għed juru, il-rizultati u kol edin juru illi memx għalfejn nibdlu dawn il-perjodi. Il-konsumaturi diġa jafu dwar il-perjodi ta' sitxur u ta' sentejn u għalek mandomx. Eh, u jafu kollan ka fejn il-perjodi twal fejn jistaw jużawom. Pero bħalma qed qabel minnajr jekk ma jkollniex armonizzazzjoni mela din proposta ma tagħmilx sens u għalhekk nittama li nistgħu naħdmu mal-kollegi sabiex nilħqu kompromess u fl-aħħar mill-aħħar nilħqu dawn il-miri. Grazzi. Grazzi. Il-kelim li missuwa eh, dejong li mhux qiegħed hawnhekk, però Marko jidher il qiegħed hawnhekk. Grazzi. Grazzi, President. nixtieq nirringrazzja r rapporter tal kummenti tiegħu aħna naqblu mal-approċċ tiegħu illi jirrevedi għal dawk li huma l prodotti tal-bidal ta' wieħed u design. Eh, proġett ambizzjuż ma neċessarju jekk nixtiequ nilħu dan lan ambizzjuż. Mela, jekk nitlu f'dettall f'dan ir-rapport huwa ovvju illi dmir tagħna huwa illi nagħtu regola li tkun eh, ċara, tkun trasparenta biex hekk ikollhom iktar fiduċja il-konsumaturi u tassow inkunu nistgħu nagħtu mbottatura lil dan ir-rapproċċ tal-beħ online bħalli kieku kien il-ħanut taħdejna. Issa biex ikonna iktar fiduċja minn tal-konsumaturi nasib li huwa importanti illi ikun hemm legalità minima ta' sentejn u nafu f'pajjiżi oħra hemm garanzija legali jiġifieri perjodu ta' protezzjoni minimu ola u nittamaw li hawnhekk insibu kompromess tajjeb. Imma nixtiequ nattraw l-attenzjoni wkoll fuq il-parti eh, tal-bejja tal-imnut iż-żar u dawn meta mqablin mal-katin il-kbar tal-beħ qegħdin f'sitwazzjoni fejn jiġu kastigati pereżempju jekk eh, bejħ tal-imnut pereżempju bejħ xi prodotti ta' l-IT u jagħti garanzija ta' sentejn il-konsumatur meta ikun hemm difett forsi ta' dan il-prodott li jkun inqas minn sena fejn il potodur ikun ta' garanzija lil min jixtri, dan il-bejħiżżar ikollu ħafna responsabiltajiet biex jiggarantixxi lill konsumatur aħħari li jiġi mħares u għalhekk dan in-nuqqas ta' ekwilibrju fl-approċċ isir ta' kastigu kbir għal bejjeħ tal-imnut u għalhekk dak li nixtiequ huwa li l-garanzija kummerċjali ġifieri tal-produttur eh, meta mqabbel mal-bejjeħ tmur għall-istess perjodu tul ta' perjodu tal-garanzija legali u nafu li dan l-aspett huwa regolat fuq livell internazzjonali ma nasbu li hija ħaġa fondamentali f'dan il-kuntest li nagħtu dawn kondizzjonijiet biex hekk b'xi mod jew ieħor nofru iktar garanzija anki għal beja tal-imnut iż-żgħar u hekk nżidu wkoll il-fiduċja tal-konsumatura dak li huma beħ online. Għana favur ukoll tal-ftuħ ta' negozjati, diskussjonijiet fuq responsabilità tal-produtturi meta jkun hemm eh, xi prodott li huwa difettus dejjem biex inħarsu il-beja tal-imnut żar u nalaq billi ngħid illi naħsbu illi hemm bżonn nagħtu palata lil dik li għal ġerarkija tal-rimedji għax jekk tassom nixtiequ nagħtu inċentivi lill-ekonomija ċirkolari aħna għandna bżonn insibu mezz fejn it-tiswija tiġi qabel sostituzzjoni imma dak kollu isir ovvjament ċerti li huma aċċessibbli wkoll għal min joffri dan is-servizz u f'perjodi li jkunu tajbin ukoll għall konsumaturi. Grazzi. Thank you. So I have five. Grazzi mela jider illi għanna ħames kellima, Signora Guappini. Grazzi. Jina u koll nishtiq nifra il-rapporter kif ukoll il co rapporter għaliex dan huwa rapport kumpless meta nitkellmu fuq regolamenti ġodda, u nek għet nitkellmu għal-Komissjoni, ma rridux nkunu komplikati iż-żejiet. It-tifsira ta' din la bosta regolament, il-kelima tgħid li hemm problema fl-interpretazzjoni. Eh, għalija, għan repeti Jiena u kol nishtiq nifraħ edha taħdem għawnek għed tismawni nitkellem. Nerġa nifraħ il-reportez għal-proposti taħħom. Jiena għamilt numru ta' emendi u kol. Naħseb illi meta nitkellmu fuq regolamenti ġodda ma rridux nagħmlu l-proċess komplikati żejjed it-tifsira ta' din id-direttiva hija illi anzi l-intenzjoni ta' din it-tifsira hija illi aħna nħarsu lill-konsumaturi meta jixtru online. Il-garanzija għall prodotti għandha tkun waħda reali u l-rapporter għandu jinnegozja sabiex jilħaq konsens ħalli jkun hemm l-istess tip ta' garanzija f'membri stati membri differenti. Anka l-eżenzjonijiet għal nuqqas ta' konformità għandhom ikun hemm ukoll armonizzazzjoni tagħhom għandu jkun hemm għażla ta' rimedji għaliex fl-aħħar mill-aħħar min jishtri jgħat fi żvantaġġ u għalhekk huma għandhom jgħazlu eh, mill-għażliet ta' rimedji. Jiena nħoss ukoll li din id-direttiva għandha tiggarantixxi li jkun hemm, anzi tikkontribwixxi wkoll li jkun hemm mm, kummerċ ġust jekk aħna qegħdin mm, aħna nixtru minn membri differenti, brimedji differenti, eccetera, eccetera, ma jkun sew għalhekk. Ma rridux ukoll però illi l-SMI du dawk li manifatturaw ikollhom ħajja diffiċli. Regoli għandhom ikunu ċari, faċli tiverifikhom ħalli jkun hemm dan il-bilanċ tajjeb bejn il-ħarsin tal-konsumaturi meta dawn jishtru online u nemmen il l-konsens nistaw nil-ħuħ. Kallim li jmiss. l Grazzi, Pascal għal kooperazzjoni tajba li kellna fuq eh, liġi kontratwali, nizguraw hawnhekk, nippruvaw nizguraw illi ma jkunx hemm eh, il-dupjar bejn iż-żewġ dossiers legali u nizguraw li eh, kun possibbli li id-drittijiet fejn hemm ehm, propju l-dupjar jew nkella ehm, overlap illi nevitawh rridu naraw illi niżguraw kull kull dritt għal bejħ online kella bih distanza, nafu li hemm ċertu differenzi fil-femijiet, partikolarment fuq il-livell ta' armonizzazzjoni kif ukoll fuq il-livell ta' protezzjoni tal-konsumaturi li rridu natu. Jina mandi lebda problema li kunem livello li ta' armonizzazzjoni, anzi, ar kontrarju, eh, pero dan ma jriċ kun skapitu tal-protezzjoni tal-konsumatur f'ċertu stati membri, din dejjem filosofija li kellna. Sinjura Van Posit tkellmet dwar il-garanziji legali li għandhom ikunu limitati għal sena u dan naħseb li eh, jitfa f'dubju eh, il-periodu minimu ta' sentejn li aħna ressaqna eh, u li dan għandu validu f'kull set membru iva. Skużawni, aħna konna jien kont qed nitkellem fuq il- riverżjoni tal-pis tal-prova, ġifiri jena naqbel, fil-fat jena kontet nitkellem għal periodu ta' reverse um, of burden of proof illi kun ta' sena flok seċur. Iva, skużawni, fimt ħazin, mela fil-fat kieku fimtkom tajjeb, eh, kieku fimt eh, tajjeb eh, allura dan kien ifisser kien kun dizastru, pero nasab allura illi um, kollox ma kollox eh, ikolli ngħid li ħajkun hemm ċertu naqis ta' drittijiet tal-konsumaturi u ta' protezzjoni eh, f'ċertu stati membri, ma nistgħux niċċettaw din, pereżempju fi Franza u fil-Belġu hemm ċertu regoli Nixtieq eh, illi dawn ir-regoli speċjali fuq difetti moħbija ta' prodotti mibjuba ba nixtieq illi dawn ikunu mħarsa fl-istati membri fejn jeżistu fi Franza per eżempju, eh, ma blabda distenzjoni bejn eh, periodu eh, ta' preskrizzjoni u periodu ta' garanzija. U allura naħseb li dawn id-drittijiet dejjem għandhom jibqaw joddu fil-liġi Britannika għandek u koll periodu eh, jew kella regoli ta' irtirar eh, li huma speċifiċi eh, u pereżempju dritt illi tkun tirċivi rimbors naħseb illi dan kollu jurina li jekk Insomma ma dak li għanna f'dan il-rapport jistaj ikkonna tnaqis tal-protezzjoni tal-konsumatur f'ċertu stati membri. Allura rridu nideċidi jekk x armazzazzjoni sħiħa u le. Jena naqbel, però jekk ħa naqbdu din ir-rotta allura rridu naraw li nħarsu id-drittijiet esistenti fl-istati membri jew nkella nistgħu nieħdu uh, approċċ gradwali kif dejjem għamilna fuq kwistjonijiet ta' protezzjoni tal-konsumatur. Punt ieħor illi intom ħataraw rifless fl-emendi tiegħi. Eh, jiġifieri l-innovazzjoni, tkunu innovattivi partikolarment meta nitkellmu dwar ir-regoli. Aħna kommissjonajna studju, issa rridu nħarsu lejn rekomandazzjonijiet, rridu nħarsu wkoll lejn regola fuq ehm, il- fuq il-ħajja tal-prodott, fuq il-lifespan tal-prodott. Grazzi ħafna. Issa, is-sur Andreas Schwab. Grazzi ħafna, Vicky, grazzi u koll ta' ċans biex nikkommenta fuq dan naħseb il-proposta ta' Pascal Arimo hija waħda bilanċjata, kostruttiva u uh, tiftaħ perspettivi u l-ewwel kollox hija waħda Ewropea, però naħseb li Lu, si, eh, ċertament, eh, illi ma nasibx li għawnek eh, għetni diskutu il-protezzjoni tal-konsumatur dikija xaġa ovvja li rridu. nżommu. għawnek għetni provaw nipermettu illi il-konsumaturi kollha madwar l-Ewropa jkollhom l-istess damma ta' prodotti u servizzi. nishtiq nejt li eh, fil-Ġermanja aħna m'għandniex din il-problema, ġifiri din mhijiex problema Ġermaniża, li hija problema għal pajjiżi tal-vant tal-Ewropa. Huma jilmentaw u għandhom raġun li huma maqtuħajn eh, m'għandhomx aċċess għal damma sħiħa ta' prodotti jew servizzi. U allura tassew nil għal proposta illi saret illi nkunu kostruttivi hawnhekk, però allura fid-dawn ta' dan l-usi nixtieq nitolbok eżattament x'inhi proposta tiegħek iċ-ċittadini Ewropej fil-vant tal-Ewropa m'għandhom l-ebda vantaġġ jekk l-idea tiegħek ta' protezzjoni għolja għal konsumatura il-rizultat ta' dan huwa li mhux ħajkollhom prodotti u servizzi, ħajkollhom inqas. Ġifieri mhijiex soluzzjoni, naf li m'hemm għas eh, xi soluzzjoni mirakoluża, Eridu kunu konkreti, nasab il-proposta ta' Pascal, ġifiri eh, li eh, ikun hemm top-up tal pista ta' prova sena naraw illi il-lifespan tal-prodott tkun indikata b'mod ċar u tkun dejjem prezenti biex toffri protezzjoni ola l-konsumatura u nippruvaw il kemissa jista' jkun armonizzaw biex il- anke pajjiżi fejn li offru iktar protezzjoni tal-konsumatur li dawn din il-protezzjoni tkun tista' tiġi estiża anke għal pajjiżi fejn eh, din hija inqas. Nafu li eh, f'dawn l-aħħar 16 eh, sena kena realtà partikolari li sviluppate, issa naf illi għandna differenzi, pero rridu naraw issa illi ehm, il-kejl ma jisirx eh, mal-liġi eh, li t f'xi stat eh, membru, l għaliex dan jista' jkun li jkun wis għal ċertu ċertu stat membri u ftit għal oħrajn jew tolqot iktar li settur minn ieħor u allura rrid nkun naf naqra jiena. Dawk li opponu għal proposta ta' Pascal kif huma għandhom fissibhom itejbu il-proposta illi eh, miex għal-armonizzazzjoni eh, sħiħa. Aħna kompletament miftuħa, kostativi, pero fl-axar mill-axar importanti għawnek u għalli niksbu rizultati. U eh, f'dawn l-axar 16 sena ta' tibdilu ta' sviluppi, dan għadna marajni xirrifieri, jena dan nix nitlob. Nol pass il-qudim. Grazzi. Iva, senjura tun un Hohensteiner, grazzi l-Pascal, naħseb illi hawnhekk tassew importanti illi eh, naraw illi ikon approċ fattibli, prattiku illi naħdmu għafas ehm, fejn dak li għanna għonek nistaw nimplementaw eh, Iva, minn tkellem eh, fuq eh, il-fiduċja, nishtiq ngħid eh, illi il-konsumatur mhux se jgawdu mis-suq waħdien jekk ma jemx dan l-aspett ta' fiduċja, ġifiri jekk il-produtturi li qed il-prodotti jew kella servizzi tagħhom ma jħossux illi huma siguri u li jistgħu jibbenefikaw b'mod sħiħ mis-suq intern. U allura aħna u x-xogħol tagħna illi nipproponu liġijiet sempliċi u li jkun hemm ovvjament aċċess ehm, eh, għal-konsumaturi eh, aħna importanti li ma noħolqux konfużjoni eh, nitkellmu dwar liġijiet tal-konsumatur, u hawnhekk nixtieq nisħaq punt importanti la mela nitkellmu dwar liġijiet tal-konsumatur, protezzjoni tal-konsumatur u de facto, però hawnhekk qed nillimitaw l-aċċess ta' għal numru ta' prodotti u servizzi lil konsumaturi, ġifiri, ftakru, ftakru li għonek fl-axar mill-axar għet nitkelmu dwar dinja wahda, mux produttori fuq naħu, konsumaturi fuq naħu, għale, kullħat kaj benefika minn eh, din eh, il-sistema, unkella ħajkunna suq dan li maħdimx. Grazie. Pascal tajpus jena resaqt disa emendi. Xtaqt nitkellem dwar l-armonizzazzjoni minima u massima ta' jpus rridu ħarsu lejn l-istampa kbira li li rridu nafaċilitaw il-ħajja għal bejħ um, għaxri online, jew kella ta' bejħ ta' bejħ distanza, kullħat um, ħafna li summa kontenti eh, b'dan għan hemm ukoll eh, periodu fejn dak li jkun um, jieċħat il-xirja tiegħu jirtira xirja tijaw, periodu qasir, issa naħseb jena jekk neħu nirtiraw dan id-dritt, jena minix, ovvjament xan nerġammur fuq dak l-online store biex ehm, nixtri minn għandu, għalek importanti illi il-pajizi li għandhom metodi tradizjonali u semmew xewħut, dawn li l-istati membri li joffru d garanziji għandhom id-dritt illi iżommu Issa, dak il għala sur xwab il-fat illi ma niprojbixux illi ċittadini tal-vant tal-Europa kun jistaw jibbenefikaw minn iktar prodotti u servizzi. Dak għas minna kontriħ, pero il-protezzjoni ola li hemm ċertu stati membri din għandha tinżamm ukoll. Emen doħra li jena ressa tija fuq eh, il-ħajja tal-prodott. Ġifiri, jek inti ħatejt il-konsumaturi kollha illi fl-aħħar tas l-ewwel sentejn inti ma tkunx tista' tirritorna l-prodott dan imu kompletament kontra dak kollu illi binna fuq il-bieħ, ġifiri fuq l-estenzjoni tal-ħajja tal-prodott. Ġifieri, jekk il-konsumaturi ħassew illi u prodott illi kellu kellu kollu it-twala, ħaj it-twala, allura naħseb illi m'għandhomx ikunu miċħuda minn dan. Dan huma naħseb uħut mill-punti li jiena nħoss li għandkom tikkonsidraw u tinkludhom. Naddi il-kelma l Lusi, per anke li eh, Andreas eh, għam referenza diretta li mela. Fil-qasira, jena minix qed nopponi l-proposti ta' Pascal, hemm ħafna aspetti li jena nil axħom U eh, kien miftuħ biex per esempio nindirizzaw il kustjoni ta' difetti moħbija li kienet kwistjoni ewlenija, aħna lesti eh, li nkomplu niddiskutu, niddiskutu partikolarment soluzzjoni li tkun tajba għal kull stat membru, eh, pero rridu nsommu f'maħna li eh, ċerta stat membri anke fil-Ġermanja konsumatur mhux dejjem konxi dwar id-drittijiet tagħhom. U diġà kena din id-diskussjoni, ġifieri hemm ukoll problemi ta' l-inforzar tal-liġi, il-Parlament hawnhekk tassew ehm, weħel fuq eh, rikors effettiv il-parlament iva għadu għaddej eh, għal eh, din l-idea ta' rikors kollettiv hemm ħafna xogħol li qed isir però għadba għandna ħafna x'naqtfu biex il-protezzjoni tal-konsumatur isir realtà ġifieri jiena ċertament li naqbel mal- bejħ online u mal-bejħ transkonfinali u rridu naraw li dan ikun inkluż fi, fi diskussjoni fuq id-dossier skola relevanti, pero eh, hawnhekk eh, rridu noqogħdu attenti fuq eh, il-kamp ta' applikazzjoni. Aħna ma rridu nkunu negattivi, rridu involvu rwieħna fid-diskussjonijiet. Grazzi. Pascal, ħajma. Grazzi. Grazzi Vicky. Grazzi għad dibattitu kostruttiv. Naħseb illi dak illi l-onorveri Kallas qalet eh, jiġbor il-kwistjoni eh, Wat tajjeb, ġifiri li dan naraw nara kif ħa niksbu armonizzazzjoni massima, kella ta' xejn. Jekk ma jnexxinniex, allura naħseb għandna ħallu direttiva ta' 99 bramittiv. Bramittiv, sa' naħseb illi ehm, għat eh, għanna situazzjoni eh, legali differenti ħafna minn stat membru għal ieħor. U dan ifisser li dawk li bijaw mimnut tħajġu affettwati eh, u it-tliet erba organizzazzjonijiet monopolistiċi ġifiri Amazon, Google, dawn, dawn u ma dawk il ħajibqaw allura jiddettaw is-suq. Jekk intom tridu l-raffariet jibqaw hekk, allura iva, immorru għal dak li tridu intom, però jekk iridu illi eh, il-bejjeja bl-imnut ikom isiru għattur iktar importanti jekun hemm ċans intaqsar kulħadd allura iva, iridu marru għal iktar armonizzazzjoni, hemmhekk imbagħad ikonna kondizjonijiet indaqsa għal kulħadd fejn ikun hemm iktar dal-element ta' fiduċa li semma u fejn ikollok ukoll negozji żgħar u medji illi intuhom ċans reali fis-suq eh, u kun hemm ukoll offerta taħjar fis-suq li mhijiex determinata biss minn dawk li għandhom il-monopolju u l-idea hija li fl-aħħar mill-aħħar naraw x'tip ta' drittijiet ta' konsumaturi rridu narmonizzaw u li ma le hemm uħut li fil-fema tiegħi m'għandniex narmonizzawhom ġifiri għanna nħallu fidej l-istati membri illi jaraw naqra xjaħdem l-aħjar għalikom. Ah, l-aħjar għalikom. U rridu naraw illi ehm, il-liġi li teżisti fuq difetti mħobija fi Franza u fil-Belġju jibqaw japplikaw u kif ukoll għal dritt ta' ta' ċaħda ta' xirja tal irtiraġ ta' xirja. Ta hemm hemm pereżempju f'ċertu stati membri eh, il-fatt li wieħed eh, jirtira il-xirja tiegħu fuq ċertu eh, fuq ċertu prodotti minħabba elementi li jkunu built-in. Issa, naħseb illi fuq naħa għanna minn qed jgħid illi ma jridx ikollu ma jridx kunem hemm ġerarkija legali li tkun imposta fuq oħra ġifieri ma jridx kunem hemm pożizzjoni fuq il-kummerċanti li jisewu ċertu difetti f'ċertu prodotti, u mbagħad fuq unnaħa l-oħra hemm il-kwistjoni tal-ħajja tal-prodott, tal-lifespan. Dawn huma kunċetti li rridu inqarbuhom li xulxin mhux nopponuhom. Rridu niskuraw li allura il-ħajja tal-prodott torbot ma l-ewel element eh, li semmejt eh, jiena naqbel mal-koordinatur ġifieri eh, li għawnek qed niddiskutu punt kruċjali fuq jekk irridux nibqaw nisħu fuq il-punti ewlenin hawnhekk ta' bitabeħa u oħrajn ta' kompetizzjoni, ġifiri fl-aħħar mill-aħħar rridu nżidu eh, id-drittijiet tal-konsumatur, pero ma nistawx eh, nibqaw blaffariet kif huma. Grazzi ħafna. Iva, grazzi fil-qasir l-ewwel net l-estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni kif semmu ħafna MEPs aħna ħadna nota ta' sur ta' dak il sur Aremo kif ukoll dak il-rappresentant tal-Kumitat Ġuri rridu nejnu kemm jista' jkun il-Parlament u aħna diġà intqajna mal-kontratturi li qed iħejji l-evalwazzjoni ta' impatt eh, naħa tal-Parlament, ġifier aħna għadejna diġà il- Dġa għaddejna lajnuna ta' naħseb li senjora Gepar ġabret kollox ta' sew interessanti f'sentenza waħda ġifieri għandek il-protezzjoni ta' konsumatur un bat fonna l-oħra il kustjoni ta' armonizzazzjoni sħiħa jew le u naħseb li dawn huma mm, żewġ uċuħ tal-istess monita kummendu ġenerali, mbagħad eventwalment eh, punti iktar speċifiċi kif nistgħu nsibu soluzzjoni. Kumment ġenerali, dan proposta, din il-proposta għandha żewġ valuri eh, żewġ elementi ta' valur miżjut, l-ammonizzazzjoni sħiħa, il-kisba ta' dan jippermetti eh, iktar benefiċi u intajbu kol il- direttiv il-protezzjoni tal-konsumatur ma tkonsidera verament qabel ma direttiva ta' disaw disajn ġifieri l-istati membri jekk iridu jistgħu jżidu eh, protezzjoni tal-konsumatur fil faċertu stati membri diġà għamlu dan, diġà marru lil direttiva ta' disaw disajn ġifieri biex ngħid hekk eh, għal dan il għan ma nix bżon direttiva ġdida, le, aħna rridu din id-direttiva biex nixpurnaw dawk li ma tejbux dak li hemm fid-direttiva disaw design, nixtiequ tejbu e, il-protezzjoni permessa tin id-direttiva, issa kif naslu e, għal dan e, dimmiġ daqsek faċli, pero ħanħu eżempju fuq li juri fuq il- juri eżattament il-problema. Nasab illi rridu nħorġu eh, minn eh, din id-dilemma fejn għandek żewġ soluzzjonijiet estremi u allura nispiċċaw ma naqblu qatt. Rridu nsibu triq tan-nofs. U eh, nixtieq ngħid illi fil-Kunsill hemm xogħol serju u naħseb li fil-fatt qegħdin fl-aħħar biċċa xogħol u fil-fatt il-Presidenza Maltija tipprova li fil-Kunsill ta' Ġunju nerħu kompromess. Nasab badna triq tajba, l-approċ ta' kompromessu huwa mhux li ngħidu isma' ġara ta' rimedji jew nkella l-għażla ħis jew nkella xi għażla oħra mm, niddemonizzaw jew hija l-ideali le. Hija li nqarbu l-approċċ flimkien. Da u ngħidu illi dak illi huwa l-importanti huwa il-fatt illi wieħed jala eh, terminazzjoni tal-kontrat tal xiri U naħseb illi eh, għala volja dettalji għadhom irridu jiġu fissati fil-Kunsill l-alternativi li għannu huma. jekk per eżempju eh, il-konsumatur sewa il-prodottu u id-difett jitfaċċa rridu naraw jekk hux l-istess difett jew kellha difett ieħor f'dak il-każ inti tista' tmur biex tala ehm, xirja u approċċi ħor li hemm fil-Kunsill huwa li ċertu ċirkostanzi fejn eh, il fejn għal-konsumatura diffiċli li eh, imura għal ehm, għat-tiswija u nkella eh, li jitlob li jkun hemm sostituzzjoni tal-prodott u fejn dan huwa diffiċli għal. Però eh, allura u għandu jkun jista item il-xerja li jkun eh, li jkun għamel nittama li jispiega jtru tajpu li kemm jista' jkun naslu għal din il-pożizzjoni jekk l-eritiva eh, naħseb illi kif għattajb inti importanti wkoll li nżommu il-protezzjoni tal konsumatu f'moħħna. Et nara li qegħdin ftit minuti tard pero kien dibattitu importanti u issa ngħaddu għal-punt li jmiss eh, eh, franchising eh, fi settur tal-beħ bl le li imma u l-punt tal-ġobla kien per konsiderazzjoni tal medja ta' kompromessa rapporter Sinjura Rosatun. Thank you, Vicky. Grazie ħafna, Vicky. Mela, hawnhekk u dinna Nista' ngħid li l-ewwel u qabel kollox nixtieq nirringrazzjakom tal-emendi kollha tagħkom. U grazzi wkoll għal skambju interessanti ħafna ma' Shadow Rapporters u l-ġimgħa li għaddiet jiena battilhom l-ewwel abbozz. L-ewwel parti tal-abbozz ta' kompromess u ma jkopru l-biċa kbira tat testu dawk il-kwistjoniet li diskutejna l-iktar par pereżempju liġi applikabbli u l-kontenut tal-copyright u għalhekk nixtieq fil-qosor ħafna nitkellem fuq l-orjentazzjonijiet tal-kompromessi illi jaqgħu taħt dawk l-iskambju illi kellna kif ukoll fil laqgħa li kellna tax Shadow Rapporters. Mela, l-ewwel li-kam ta' applikazzjoni huwa limitat għal B2C biex ma nekomplikawx wis l-inforzar. Ir-relazzjoni li hemm ir-rabta mal-direttiva tas servizzi hija iktar ċara dan ir-regolament ma jillimitax l-artiklu 20 tad eh, tal-direttiva tas servizzi imma jipprovdi biss eh, strumenti addizzjonali eh, biex jaraw biss l ħarsien tal-konsumaturi. Issa għandna wkoll il-kjarifika tal-test eh, direttiva 45 eh, tal-1999 fuq il-kontratti eh, tal-beħ u direttiva tad drittijiet tal-konsumatur u tikkonsidra il-sentenza il-sentenza tal-ECJ u ma tbiddel xejn minn dawn id-direttivi, le ma tbiddilhomx, imma tikkonsidra biss dawn is-sentenzi reċenti tal-ICJ. Hemm ftehim ġenerali illi il-blokkar u l-limitar ta' websites imħabba nazzjonalità eh, post ta' residenza jew post temporani ta' residenza hemm bżonn jiġu projbiti aħna naqblu illi l-iktar punt kontroversarju huwa li jekk ikun hemm rerouting ikun hemm bżonn tal-kunsens tal-konsumatur dan irid ikun obbligatorju u nafu lkoll illi mhijiex l-alternattiva li hija l-favorita tiegħi u jiena ta' emenda illi tipprovdi illi l-ispjegazzjoni tal-kummerċant timson ikun biżżejjed imma billi aħna qed nippruvaw naslu għal kompromess għal il-perjodu u nittamaw illi jekk nifaċilitaw il-ħidma tagħna kol fuq partijiet oħra tat-test jiena deċidejt li nappoġġa s-suġġerimenti illi bosta minnkom għamiltu illi dan it-ħassib espliċitu għal rerouting ikun obbligatorju. U naħseb dan ikun biss derba biex ma jkunx hemm pisijiet eċċessivi bil pop-ups Eh, u jerġgħu għal darba darbtejn. Issa fuq ir-reviżjoni artiklu 9 nitolbu li jkun hemm analiżi birqa ħafna ta' dawn is-setturi li se ngħid l-awdjoviżwali, finanzjar, it trasport, komunikazzjoni elettronika, kif ukoll is-servizz tal-kura tas-saħħa. U naf illi għal xi wħud forsi wisq, għal xi wħud imbagħad forsi mhux ambizzjuż biżżejjed ftitu xejn għax jixtiequ hemm xi ħut minnkom li jixtiequ illi taraw is-servizzi audiovizwali u trasport jiġu diġà inklużi fil-kamp ta' applikazzjoni f'dan ir-rapport issa. Imma e, nittama illi tkunu tistgħu taċċettaw dan il-kompromess u naqblu il nistennew forsi xi ftit snin oħra għal analiżi bir-reqqa minaħa tal-Kummissjoni u permettili li forsi nkunu nistgħu naqblu u ma nagħmlux deċiżjonijiet f'stadju bikri wis b'mod prematur wis. Issa, fuq il-kontenut tal-kopra ta' dittiet tal-awtur, dan huwa pass ċkejken il-qoddim u jina nappoġġa l-emendi mresqin minn bosta membri u anki kontenut mhux awdjoviżwali fl-artiklu 4 provdut li l-kummerċanti jkollhom id-dritt fuq it-territorji kollha. U ddiskutejna darba darbtejn dan is-suġġett u jiena fl-imko u ma' shadow rapporters ukoll u jiena kuntenta illi d diskussjoni fil-Komitat Juri għax għandu kompetenzi maqsumin mana fuq dan is-suġġett id-diskussjonijiet hemm ukoll jaqblu matana u nittama li jkollna maġġoranza l-inklużjoni ta' dan il-kontenut tad dritti tal-awtur mhux tal-audioviżwali. Nixtieq nfakkarkom ilkoll għax forsi kien hemm x'inqas ta' ftehim l-aħħar darba meta ġara diskutera dan is-suġġett fl li aħna ma ninterferux fil-drittijiet attwali tad drittijiet tal-awtur ngħidu biss illi għal kontenut digitali mhux awdjoviżwali in-nuqqas ta' liċenzja jew ta' drittijiet tal-awtur tal-copyright huma raġunijiet validi għal geoblocking. U għalhekk nittrattaw dawn ir-raġunijiet tal geoblocking illi mhumiex relatati mad drittijiet tal-awtur. Xtaqt nagħmilha ċara dil ħaġa. Issa li l-aħħar punt tiegħi fuq il-liġi applikabbli huma wieħed. Nixtieq niżgurakom illi l-alternattivi l għażliet li eh, proponejt tħalli intatta l ruma wieħed u tagħti iktar ċarezza lill kummerċanti jekk jiddeċidu li jinformaw lill konsumaturi b'mod ċat bl-intenzjoni tagħhom illi jibdew jibgħu ġifieri hawnhekk qed naqbdu jitfit ukoll ma' dak li qal Pascal. Dan l-artiklu 8a ġie msaħħaħ iżjed bid-dispożizzjonijiet li għamluha ċarqas il-kristall li jekk il-kummerċanti, il-negozjanti u l-prassi tagħhom ma jikorrispondux ma' sqarrijiet tagħhom jew minħabba nuqqas ta' stqarrija l-konsumatur għandu dritt illi eh, jeżiġi l-applikazzjoni ta' Ruma wieħed sitta. U għalhekk naħseb li huwa importanti ħafna illi hawnhekk ikun hemm ferm iktar ċarezza għall konsumaturi u għall kummerċanti It-tnejn jibbenefikaw. Sitwazzjoni fejn jirbaħ kulħadd, mhux il-kummerċanti kontra l-konsumaturi jew viċeversa. U għalhekk nittama li bekk naslu għal kompromess. Nista' nappoġġa wkoll l-idea illi ikon analisi fil-fond ta' dispożizzjoni ta' Ruma wieħed bħala parti tar reviżjoni li ġiet proposta f'ċerti mill-elementi u nittama li b'dawn il-punti ewlenin nkunu nistgħu naslu derwaqt għal konklużjonijiet tajbin u għal kompromess. Grazzi ħafna. Grazzi lilek. Għandi problema għax m'hemmx ħafna post l assistenti l-emmek għanna l-assistenti parlamentari tagħna forsi xi ħadd mis-segretarjat jista' forsi neħi xi ftit minn dawn il-karti fuq l-iskrivaniji issa li telqu l-onorevoli u l-assistenti parlamentari jkun jistgħu jokkupaw posthom għax ma tantx jidher li hemm post fil-fond tas-sala. Onorevoli Rosier, ibat nitkellem biss fuq in-nies li qegħdin fil-fond Jekk intkom tixtiequ tieħdu nota fuq skrivanija tistgħu tmorru iktar viċin. Min se jitkellem għas soċjalisti billi onorevoli Ozje miex hawnhekk Nikola Dante minn Floka. Iva, grazzi President, biex n saqsitni biex nitkellem minn Floka, eh, tiskuża ruħa maħabba ma sedax tkun preżenti tibdin id-diskussjoni fuq il-geo blocking mhux ġustifikat u tirringrazza l-rapporter tal-proposti għal emendi u ta' kompromess li ġew mibawta tittama illi jistaw jaslu, nistaw naslu għal kompromess ekwilibrat ma' shadow rapporters anki jekk ċerti mill-proposti għadhom problematiċi. L-ewwel ned version ieħor se tapprezza d-deċiżjoni li tillimita l-kamp ta' applikazzjoni regolament għal relazzjonijiet B2C huwa importanti wkoll illi nippreċiżaw id-definizzjoni u l-kamp ta' applikazzjoni legali ta' ċerti konċetti l l-lenin bħal pereżempju li ma jkunx hemm diskriminazzjoni l-preżenza temporanja tal-konsumatur f'ċertu stat membru kif ukoll il-post ta' residenza u tisħaq illi prinċipju ta' territorjalità u id-drittijiet tal-awtur. Skużani, President, iva dispiċani mhux qed nisma' l-interpretazzjoni Ingliża ma nistax jekk tista' tkun xiktar viċin il-mikrofonu jew forsi xi ħadd jista' jolli l-volum tal-kabina Ingliża jekk joġobkom. Jiena nixtieq nisma' aħjar bl-Ingliż tat il-President. Kompli għaddej, onorevoli Danti, Eh, Signora Rosja tajt il-prinċipju ta' territorialità u dritti tal-awtur f'ċerti setturi kulturali mżon tinżam. Il-territorialità hija il-xprun importanti għal negozjati ta' dritti u strument importanti għall awtur biex ikun jistgħu jagħtu iktar valur lill-ħidma tagħhom mod ġust u għalhekk huwa neċessarju li ninkludu ma ninkludux fil-kamp applikazzjoni servizzi li huma provduti b'mod elettroniku illi jippermettu l-aċċess għal operi li huma protetti mid-drittijiet tal-awtur kif ukoll is-servizzi awdiovidwali u għalhekk il-karattru speċifiku ta' dawn il-opri kulturali li għandhom mudell kummerċjali partikolar bżonn jiġi konsidrat. E, din ukoll niddiskutu l-proposta ta' reviżjoni tad direttiva fuq id-drittijiet tal-awtur kif ukoll liġijiet settorjali oħra u għalhekk ma tkunx ħaġa koerenti illi noħorġu b'deċiżjoni fuq dan Ehm, meta hemm affarijiet oħra li qegħdin jiġu diskussu diskussi x'imkien ieħor u għalhekk aħjar nestendu għal ħames snin l-ewwel rapport ta' valutazzjoni biex ikonna il-perspettiva neċessarja fuq l-istat ta' implementazzjoni tal-liġijiet settorjali. Il-proposti ta' kompromess 30 u 31 hemm bżonn jiġu diskussi għax jipprevedu il l-unika liġi li tkun applikabbli għadik tal-bejjieħ u għalhekk bżonn nifakru illi Brussell wieħed u Ruma wieħed A żommu eh, li prinċipju eh, tal-liċijiet kontrattwali u r-regolament attwali ma jridx ibiddel u jagħmel dergo tal-korpus tal-liġijiet li għadni kemm semmejt. Pereżempju huwa essenzjali li nsaħħu il ħarsien tal-parti kontrattwali iktar dajfa ġifir konsumatur meta l-kummerċant il-negozjant indirizza l-attivitajiet tiegħu lejn stat membru fejn għandu residenza l-konsumatur. Issa dak li huwa proposta l-kompromess 28 Naħseb illi l-interpretazzjoni tal-garanzija tal-liġi li huma stabiliti mid-direttiva 44 ta' l-1999 u tal-2011 hemm bżonn nikkonsidrawhom matul din id-diskussjoni fuq il-beħ ta' prodotti u kontenut diġitali Eh, ta' Gebhardt u Arimon biex ma jkunx hemm interpretazzjoni żbaljata ta' konflitt ta' liġijiet li qegħdin niddiskutu fuqhom biex hekk ma jiġux limitati drittijiet tal-konsumaturi. Grazzi, President. Annelien van Boyset. Dankjewel, Vicky. L-Onorevoli Rimes, grazzi ħafna, l Bossiut. Bossiot. Grazzi ħafna, Vicky, bħal kollegi oħra naħseb illi il-diskussjonijiet fuq il-geoblocking kienu intensivi ħafna fuq livell tekniku. Jirer illi damu ix fajl faċli u hemm xi punti li jitolbu diskussjoni ulterjuri. Mod ġenerali nistgħu li aħna kuntenti bil-kompromessi li ġew mresqa minn ħadd tar-rapporter u nixtiju nirringazzaw l rapporter u tim tagħha l-proposti li għandna quddiem nassa. Nistgħu naqblu mal aġġustament orizzontali fit-test kollu kemm hu. U nużaw l-approċċ B2C, ovvjament qegħdin nitkellmu fuq id-drittijiet tal-konsumatur. U ma rridux illi in missu il-libertà kontratwali issa fuq iċ-ċertezza legali huwa importanti li nkunu nistgħu noħolqu ċertezza tas-sew u ma jkunx hemm xi abbużi nixtieq u ma ħallux li negozjanti jew il-kummerċanti ma jkunux involuti għax ma jafux eżatt li huma drittijiet u dmirijiet tagħhom għax dan kun ta' dannu wkoll għall konsumatur fl aħħar mill aħħar għax il-bejja ma jkunux jistgħu jew iridu jbijaw online. Issa niġi għal punt ieħor. Għandna bżonn aġġustament u dan ili ngħidu ili ngħid illi ma, ma illi dan japplika għal kontenut audiovizwali u drittijiet tal-awtur ma' rapporter tixtieq tillimita dawn l-aspetti għal dak li mhumiex awdjoviżwali. U għalhekk nixtiequ niskużaw ruħna illi naslu għal kompromess. U għalhekk nistgħu nkunu flessibbli għal dan l-approċċ. Forsi nkunu nixtiequ iva naġġustaw il-kamp ta' applikazzjoni. Imma pala skampju nixtiequ niskuraw ruħna illi il kontenut audiovizwali jitneħħa. Ma rridux naraw referenza għal dan is-settur għal dan il-kontenut fil-kamp ta' applikazzjoni. għadna li dan is-settur huwa bbażat fuq prinċipji bażiċi bħal pereżempju prinċipju ta' territorjalità, u ma naħsibx illi hija ħaġa xirqa illi ngħaddu għal reviżjoni. Kien hemm ukoll xi tħassib ieħor pero ma tantx qed nifhem għaliex għandna bżonn naddattawha mill-perspettiva tal-konsumatur. Għax maħniex qed nitkellmu fuq xi ħaġa ġdida ma' pop-up la derba ikunu raw il-messaġġ imma hija ħaġa li turtana li hemm tant eh, pop-ups hija ħaġa ta' tħassib ukoll. Għax naqsu l-opportunità li l-konsumatur ikun forsi jerġa' jmur fuq dik il-web page u għalhekk naħseb li għandna nsibu mod ieħor kif nistgħu ninformaw il-konsumaturi mingħajr ma nagħtu awtorizzazzjoni espliċita minn qabel. Hemm ukoll xi dettalji fuq il-pop-ups u fuq kwistjonijiet oħra bħal direttiva fuq li privacy u r reglu ta' din id-direttiva. Naħsbu illi għandna bżonn niżguraw illi il-leġislazzjoni tkun waħda tajba. Grazzi ħafna. Grazzi, l-Onorevoli Charles Nova, grazzi ħafna, President. Nista nagħti biss l ewwel eh, kummenti tiegħi m'hemm xejn eh, ġdid xejn li rapporter ma semax min-naħa tiegħi. l ewwel net ma nifhmux eh, xoqa li ma neskludux B2B mill-kamp ta' applikazzjoni għax wara kollox il-kummerċ huwa l-konsumatur aħħar ma nistgħux napoġġaw il-kompromess wieħed u nfakkar illi l-B2B jaqa' filkom kamp ta' applikazzjoni tad direttiva tas servizzi illi din dan ir-regolament suppost jaqbad titfit magħha għalhekk ma nafx raġuni għaliex eh, ma deċidejna illi ma ninkludhomx. Issa fuq il-kompromess tnejn għana li kieku xtaqna illi l-emenda 2 5 4 tiġi inkluża fuq kompromess tlieta mill-ġdid ma nistgħux naċċettaw il l-kamp ta' applikazzjoni jkun limitat, għandna nixtiequ il settur audiovisuali u t trasport jiġu inklużi fil-kamp ta' applikazzjoni u m'hemmx raġuni għaliex għandna bżonn nistennew reviżjoni. Minnu dan huwa il-punt di vista tagħna nirrangrazzja ovvjament ir-rapporter eh, illi nkunu nistgħu konna votazzjoni separata imma nippreferixxu illi tagħmel parti mill-kompromess mill-ġdid tal-istess raġunijiet waqt li nistgħu nappoġġaw il-kompromess serba bħala prinċipju il-lista bżonn tinbidel aġġustata skont ir-riżultat tal-kompromess tlieta. Fuq il-kompromess sitta nemnu illi hemm bżonn ngħidu supplement mhux complement għall-artiklu 20 dan ir-regolament hija żieda għad-direttiva tas servizzi mhux tentattiv biex nispjegawha fuq il-kompromess seba li xtiq nkunu nafu l-effett ta' dan il-paragrafu fir-realtà għax ma nixtiequx noħolqu lakuna. Issa fuq kompromess 8 kif ingħad kunkrata nkun naf meta ikun hemm diskriminazzjoni ġustifikata il-kelma unjustified mhux ġustifikata għalija toħloq konfużjoni mhijiex neċessarja. Ovvjament aħna ma nappoġġawx il-kompromessi 10, 11, 13 u eh, għana għeddin kontra wkoll il-kompromess tlieta nirringrazzjaw l-rapporter għall kompromess 14a u l-għalde jilqa bisħiħ kompromess 17, 19 u l-bidla fid-direzzjoni tar rapporter u nagħtu l appoġġ sħiħ tagħna l-kompromess 21 u 24. Issa fuq il-kompromess 31 għal issa ma nistgħux nappoġġawh għalde għadu konvint illi jekk ninkludu fizzjoni legali fl-artiklu 4 huwa l-mezz l-iktar direttu sempliċi għall partijiet kollha involuti għax jagħti lill kummerċanti l-benefiċċji tad-dubju imma ma jneħħiex id-dritt tal-konsumatur illi jisfida din il preżunzjoni Id-dispeċina illi dan ma ġiex aċċettat għadu fir-rapport tiegħek, rapporter, m'għandniex kummenti fuq il-bqija tal-kompromessi f'dan l-istadju U għalhekk f'kemtejn naħseb iva badna triq it-tajba f'ċerti oqsma imma naħseb għatfadal ħafna xwieħed jagħmel u l-messaġġ ewlien minna tagħna jkun illi ma nixtiequx illi nagħtu eh, sinjal illi aħna eh, nappoġġaw frammentazzjoni għal benefiċċju ta' eh, intrapriżi kbar u dan skapitu ta' żgħar u ma rridux lanqas illi nkunu kontra l-protezzjoni tal-konsumatur servizzi tal-ajru dan huwa l-messaġġ illi l-ALDE eh, jappoġġa bisħieħ. Grazzi. Kellim li grazzi. De Jong. Grazzi l-rapporter għaliex hemm ħafna kompromessi li aħna nistgħu nappoġġaw. Hemm ukoll xi kwistjonijiet fundamentali wkoll mela l-pożizzjoni oriġinali tiegħi hija bħal tal-għalde fuq il-B2B aħna ma nifmux ir-raġunament wara din il-pożizzjoni, raġunament stramp għaliex meta tqis ukoll illi il-kummerċanti l-kbar qegħdin jitkemmu favurija. Meta jiena normalment nkun iktar favur il-pożizzjoni tal-SMEs, għalhekk Ma narax għalfejn din għandha tkun hawnhekk. ċaġa li jankat fil-laqa ta' shadows, pero ħana l-esti u koll nkunu flessibli fl-axar mill-axar sabiex nieħu konsens fuq il-rabta bejn id-direttiva ta' servizzi u dan il-regolament jiena imħawat Għaliex naħseb li l-artiklu prinċipali jgħid illi dan ir regolament jikkomplimenta id-direttiva tas servizzi, però taħt ħamsa hawnhekk qegħdin ngħidu li ikun hemm konflitt mela dan ir-regolament jingħata preċedenza u ma nistax nifhem eżatti kif jaħdem dan mod legali u forsi anke servizzi legali jistgħu jgħinuna dwar dan, dwar dan il-konflitt possibbli fuq il-drittijiet tal-awtur, il-copyright għandna din il-problema illi l-prezzijiet fi stati membri jistgħu jkunu differenti għaliex l-ispejjeż marbutin ma' drittijiet tal-awtur jistgħu jkunu differenti. Kwistjoni fejn kumpaniji żgħar, kumpaniji kreattivi żgħar għandhom din il-biża li qegħdin isofru minn din il-sitwazzjoni u naħseb li anke fil-laqgħa tax-xedew tagħna komplu naħdmu fuq dan fuq artiklu 2 e fuq e, l-ilma l u l-elettriku fuq l-ilma nimmaġina li din jekk tkun kwantità żgħar li tista' tinbih għal gas nimmaġina li għeddin nitkellmu għal dawn il-fliexkan tal-gas u għall-elettriku naħseb li għandna bżonn daqsxejn kjarifika u li għalix jista' jkollna kwestjoni sensittiva. Umbagħad xi ħaġa li nemmen li verament għanna niddiskutu fil-qata shadows din il-loophole illi naħseb teżista f'permessa seba' artiklu tlieta Emenda 22 ta' rapporter fejn i taqbel mal-test tal-Kummissjoni li huwa possibbli illi inti tagħmel servizzi tiegħek għal stati membri differenti bħala eċezzjoni. Ma nafx hekk hux eh, loophole din fis-sistema għaliex din dejjem tista' tintuża kontra ċerta konsumaturi ma nafx jekk qed nindirizzaw dan it-tip ta' attività u ma nafx eżattament dan kif jorbot ma' diskriminazzjoni anke fuq livell nazzjonali dan huma l-kummenti tiegħi jiena ma semmejtx il mm, elementi ta' kompromess kollha li nistgħu nappoġġaw u nittama anzi aħna eh, fil-qatal xedaw rapportajz u kon nistaw għandu l-kommenti tagħna bil-miktub. is Reda. Grazzi, grazzi President, grazzi wkoll l-rapporter għandna kummenti preliminari minna ħati u Jiena nixtieq nifoka fuq il-prioritajiet tal-grupp tiegħi fuq il-kontenut ta' dirtijiet tal-awtur. Nerġa' nisħaq mhuwiex possibbli li aħna nsolvu il-kwistjoni ta' geoblocking ta' drittijiet tal-awtur u marbut mal-lot ta' liċenzji Hawnhekk qegħdin nipproponu illi jkun hemm il-kontenut tad drittijiet ta' awtur jekk ma jkunx hemm problema bil-leġiżlazzjoni ta' drittijiet ta' awtur. U din xi ħaġa impossibbli li insolvu meta tqis ir-riforma li għaddija bħalissa l-punti li semmew il-gwe fuq il-kontenut ta' drittijiet tal-awtur jekk dan ikun inkluż li aħna nkun qegħdin u ċerta limitazzjonijiet. Din hija verament is-sitwazzjoni, però dan huwa il-punt U għalhekk jekk ma nagħmlux dan mela allura dan ir-regolament m'għandniex bżonnu. Din hija l-punt prinċipali, jiġifieri li nagħtu aċċess u taħt taħt dispożizzjonijiet eh, li ma jdiskriminawx. Kontenta li naraw wkoll li sijar qed juru ċerta flessibilità fuq dan il-punt, importanti li nsibu soluzzjoni hawnhekk jekk kun hemm eh, dawn il-prodotta d-dritt tal-awtur fejn jkun hemm liċenzja, mela allura ma narax għalfejn għandu jkun hemm trattament differenti għal mida audiovizuali u dik mhux audiovizuali. Għaliex leġiżlazzjoni għal servizzi bħal dawn, però kemm id-direttiva kif ukoll ir-riforma m'għandhomx dispożizzjonijiet kontra diskriminazzjoni u li kanna ċerta problema hawnhekk. Punt qassir. Anka artiklu 6 fuq passive sales. Aħna Nħossu li l-pozizjoni ta' Konsilja ħat uħloq loophole għal leġiżlazzjoni ta' kompetizzjoni li għandna bħalissa għal benefiċi tal-industrija rridu nqogħdu attenti ħafna e, nqogħdu attenti wkoll il-lingwaġġ anzi il-lingwaġġ tal-rapporter f'artiklu 6 e, jgħat jiżgura li ma noħolqux loophole rridu nkunu stretti mm, li ma jkunx ma nimminawx leġiżlazzjoni ta' kompetizzjoni li għandna eh, bħalissa għal benefiċċju ta' l-industrija. Dawn huma il-punti li aħna nħossu nistgħu nagħtu anke valur miżjud lill konsumaturi u nistgħu noħolqu sitwazzjoni li tagħti benefiċċju mhux toħloq iktar eh, loopholes illi jistgħu jiġu sfruttati. Għaw xie kelima oħrajn, sur Zulo. Grazzi. Signora President, grazzi u koll rapporters. Meta nitkellmu fuq il-geoblocking. Għem numru ta' kwistjonijiet għanna kompromessi, pa' per eżempju fejn hemm xaqsmu kwestjoni ta' orjentazzjoni jekk inti trid eh, tibgħat karozza minn Spanja l-Italja. Dak illi ma nistgħux naqblu fuq huwa l-kontenut kopert mid-drittijiet tal-awtur. U lek nipprovaw nagħtu eżempju sempliċi ħafna għax ir-riskju hawnhekk huwa illi wieħed jaħseb illi se jagħti vantaġġ lill konsumatur minflok ikun hemm svantaġġ Jekk jiena nisma pereżempju mużika streaming bl-Ingliż, nista nixtri katalogu online permezz ta' Spotify, iġifieri jekk però m'għandix ikun nista eh, nixtri l-katalogu fil-pajjiż illi tini l-iktar prezz vantaġġuż u mill-perspettiva tal-konsumatur tidher li ħaġa vantaġġuża. Imma eh, lat liħor li mu f'qasir żmien il kumpanji li għandhom id-diritti tal-awtur biex jgwadanjaw il-flus jistaw jizidu l-prezzijiet tal-liċenzji tal-subscription tal-abbonament u għalhekk dan ifisser il vantaġġ għall konsumatur jeb jisparixxi għax ruħom ruhom quddiem prezzijiet iktar eh, għoljin jew offerta dejjem tnaqqas u għalhekk aħna ma nistawx nappoġġaw dan is-suġġett eh, tal-drittijiet tal-awtur f'dan ir-rapport u nittrattawh diskussjonijiet li se jkollna x'imkien ieħor. L-aħħar punt fejn nixtiequ wkoll natiraw l-attenzjoni hija l-ħarsien eh, tal-bija żgħar. Iva, veru, kena raġun, rattajna l-opportunità lill konsumatur għal xerrej illi jkun jista jkollu prodott li ġimmi mibuħ biħ illi ma jistax ikun kontra imma wara ninsow is-sitwazzjoni li forsi tindaħlu l bejjeħ speċjalment wieħed zaħir. Fil-mument nagħtu eżempju illi l per pereżempju ma jiġix imħallas u ma urix laqqas l-intenzjoni illi ibieħ il-prodott tiegħu stat membru fejn m'hemmx il-possibilità illi ikun jista jeżerċita l-attività tiegħu. U għalhekk skont din l-orjentazzjoni aħna lil bejjieħ nobbligawh li jmur fl-istat membru biex ikun jista' jiddefendi id-drittijiet tiegħu. U skontna dan imur għaskapitu tal bejje iż-żgħar u għalek dawn huma il-punti ewlenin fejn aħna nixtiequ nattraw l-attenzjoni tagħkom u nixtiequ illi naslu għal promess li kun aċċettabbli għal kulħadd. Mela, il-laqgħa tal-lum, is-sessjoni tal-lum sa tispiċċa fil- 11.5 minħabba raġunijiet loġistiċi. Mela, Signora Gebhardt, mela jina sa nitkellem fuq punt wieħed li jina nħoss li huwa importanti il-proposta tijak iġifiri li aħna naddu nresqu artiklu ġdid, artiklu 8, dan jibdel regolamenti u anka eh, from wieħed u jina din xi ħaġa li ma nistax naċċetta jekk aħna nagħmlu dan inkun qegħdin nattakkaw drittijiet tal-konsumaturi. Aħna għandna regolamenti tajbin u għalhekk ma sax nifhem l-approċċ tal-PPE għaliex jgħidu li jridu armonizzazzjoni sħiħa. Mela allura għalfejn il-ġurisdizzjoni li tinduża m'għandix tkun il-ġurisdizzjoni tal-konsumatur ħaġa oħra kontra, pereżempju dawk iċ-ċittadini illi mhumiex Ewropej dawn ikollhom drittijiet aħjar għaliex eh, Rom wieħed u Brussell tnejn tibqa' tapplika għalihom. U din hija xi ħaġa stramba. B'dan il-mod kummerċanti mhux Ewropej ikunu fi żvantaġġ u għalhekk nemmen li din tkun kwistjoni. Punt ieħor iridu niċċekjaw hekk possibbli illi aħna nibdlu l-ġurisdizzjoni permezz ta' dan ir-regolament, ma rridu nibdlu Roma wieħed? Fil-qosor ħafna ħabba l-ħinet jafas. Nixtieq l-ewwel net nawgura lir rapporter għax nasab se jkollha taħdem ħafna Eh, dan huwa fajl tassew importanti għal din leġislatura għall komitat tagħna anki mill-perspettiva politika biex nwaslu messaġġ ċar lill-konsumaturi Ewropej u għalhekk dan ir-rapport hemm bżonn ikun wieħed tajjeb attenzjoni kbira għax ovvjament hemm il-ħila u l-protezzjoni kif rajt qabel fisem verxini il-kwistjoni ta' drittijiet tal-awturi tal-ħarsin tal-konsumaturi kif qalet ukoll Evelyn il-qafas komunitarju legali ta' Brussell wieħed u ta' Rumma wieħed u għalhekk naħseb da se jkun fajl kumpless. Imma għandna bżonn nipprovaw xorta waħda illi nirriflettu fuq l-esiġenzi minn banda waħda li jkollna ħarsien tajba għad drittijiet tal-konsumatur għad drittijiet tal-awtur u mill banda l-oħra nagħtu iktar opportunitajiet għad ċittadini u għall konsumaturi Ewropej. Dan għamilnieh fil-regolament fuq il-portabilità kien limitat ħafna parti żgħira eh, meta mqabbel mal-geoblocking fajl ikbar. Imma naħseb illi dan lan hemm bżonn ikun eh, dak li permettilna nilħuħ permezz ta' kompromess biex hekk inkunu nistgħu nwasslu messaġġ ċar lill komunità u l ċittadini tal-Ewropa. Grazzi. Morton Locker. Sir Morton Locker. Grazzi ħafna. Skużawni jekk forsi ma fimx li eh, dan kollu eh, u parti minn proposta ta' kompromess eh, mela fuq dan il-prinċipju eh, li jekk fim tajjeb ħajkunu servizzi legali eh, tal-parlament eh, li għallunna rridu nistaqsu rwieħna jekk regola fil-kas ta' mm, prodotti li ġi irtirat f'kas ta' prodotti li jkun irrid jiġi imsewwi f'każ fejn ikollok trasferiment ta' prodott minn stat membru għal ieħor, ma nafx jekk hux ħajkun hemm wisq pisa għall impriżi in kwistjoni, nixtieq jkun naf naqra r-rapporter jekk ikkonsidrax punti bħal dawn il dan huwa element importanti li rridu nieħdu konsiderazzjoni u eh, servizzi legali eh, għalluna li dan huwa punti li rridu eh, nikkonsidraw hawnhekk biex l-impriża ma jkollhomx dan il-pis amministrativ addizzjonali. Nixtieq ikun naf allura ikolli konferma minn ta' rapporter illi dan in-konsiderazzjoni. Grazzi. Thank you very much. I just wanted to pick up on... Grazzi ħafna, jina xtaqt norbot ma l-komment li għamlet dita kun sejra zbal. Biex noqogħdu attenti fuq l-eżenzjonijiet tal-operaturi l-gbar u d-dritti tal-autur, rridu noqogħdu attenti illi ma nispiċċawx illi aħna mbagħad noħolqu situazzjoni iktar diffiċli għal kummerċanti iżgħar. Għalhekk hemm emenda għal dawn l-operaturi żgħar ma jkunux iridu joqogħdu jiċċekkjaw il-post fejn il-konsumaturi tagħhom kollha, u għalhekk importanti li din toħroġ biċ-ċar. biċ ċar fil-kompromessi ma jidux jagħmlu din il-proċedura ta' verifikazzjoni ta' verifika li u ħafna nċertezza nkella. Forsi ma nafx il-Kummissjoni t eh, xi ħaġa żewġ minuti Kummissjoni. Grazzi ħafna, Signora President. Jina mux ħan nieħu fit-tul, grazzi ħafna ta' din id-diskussjoni interessanti fuq il-liġi applikabbli u drittijiet tal-awtur dawn huma eżax punti li xtaqt insemmi. Aħna ħadna nota tal-proposti tal-rapporter u nifmu narfu il-bżonn illi kunem kjerezza għal-kummerċanti anka fejn dawn jaħdmu barra mit-territorju tagħhom fuq il-kontenut ta' drittijiet tal-awtur aħna wkoll ħadna nota ta' dan anka biex inwessaw l-ambitu bħalissa aħna għaddejjin eh, b'studju għal l-impatt tal l-inklużjoni tal-medja audiovizuali -audio anka fuq il-disponibilità ta' din dawn l-istess servizzi kif ukoll għal prezzijiet. Aħna ħerqanin li nkomplu naħdu b'dan il-mod kostruttiv mal-Parlament fuq dawn il-kwistjonijiet. U dawn kienu iż-żewġ kumenti qosar li xtaqt nagħmel jiena. Nofs minuta. Rapporter, grazzi tal-kommenti ta'kom ma nistax nirrispondi lil kulħadd, però xtaqt insemmi xi ħaġa b'mod partikolari, aħna ma nistax nżommu dawn l-attitudnijiet estremi li eh, għanna xi kultant l-inklużjoni ta' setturi audiovisivi u Mbagħad hawn min jagħmel pass żgħir, għandna bżonn metodu u nieħdu eh, passi żgħar u mbagħad naraw xieġri dak li qed nipproponi jien approċċ li s-soltu jaħdem mingħajr ma nibdlu l-infurzar. Però nkomplu nitkellmu dwar dan. Jiena ma nixtieqx ninterferi wkoll ma' biċi ta' leġiżazzjoni oħrajn. U il-kelima qiegħda bot mill-mikrofonu. Jiena nisħa illi qed nieħu f'konsiderazzjoni il-verdet tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-proporzjonalità tal-obbligazzjonijiet tal għalhekk importanti wkoll nqisu d-direttiva tas-servizzi u l-aħħar punt xi ħaġa li diġà tkellimna dwar meta smajna il-preżentazzjoni tar-rapport ta' Pascal illi il-ħarsin tal-konsumaturi illi l-konsumaturi jridu jkollhom aċċess u għalhekk irridu il-president tinterrompi l-interpreti għandhom bżonn jitilqu. Sinjura rapporter tgħid li l-interpreti jistgħu jitilqu. Leġiżlazzjoni tal konsumaturi fil-stati membri differenti, però din xi ħaġa li nkomplu nitkellmu fuqha grazzi lil membri kif ukoll il dawk kollha illi li kooperaw magħna kif ukoll lill interpreti grazzi.